Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Ġurnata tajba. To this interparliamentary meeting. Nilqakom għallaqa tal-lum il-Komitat tagħna fil-Parlament Ewropew tal-Libertajiet Ċivili fuq l-istat tal-implementazzjoni tal-pakket tal-ħarsin tad-data. Nilqakom hawnhekk il-kon nitlobkom tieħdu postkom tistgħu anke tużaw is-servizz tal-interpretazzjoni, eh, tużaw il-headphones u tażlu li ma' channel tixtuqu tisimgħu. Mela, kollegi, membri tal-Parlamenti Nazzjonali u Komplement tal-kellima jina kontent hawnhekk li nista' niftaħ den l-ICM fuq l-implementazzjoni tal-pakket tal-ħarsin tad-data ftit qabel l-applikazzjoni tiegħu dan il-pakket nilqgħu wkoll ħafna mm, minnkom hawnhekk illum għal din il-laqa interparlamentari għandna 35 membru mill-Parlamenti Nazzjonali li ġejjin ukoll minn 17 il-stat membru differenti u pajjiż ukoll mill-żona ekonomika Ewropea ġifieri Norveġa f'dan il-każ. Dan huwa indikatur tal-interess kbir li għandu il parlamenti Nazzjonali fis-suġġett li għandna illum. Fis-27 ta' April tal-2016 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-regolament 2016-679 iġifiri il-GDPR u direttiva tal-2016-680 illi hija direttiva eh, illi hija marbuta mal inforzar tal-liġi. Dawn iż-żewġ strumenti kienu passi l-qoddim għal qafas tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħarsin tad-dejta biex jinħoloq ukoll qafas legali u dan il-mod eh, qed nimmodernizzaw il-żviluppi tal-IT kif ukoll nilqgħu ukoll għal teknoloġiji ġodda, il-globalizzazzjoni u l-isfidi li qegħdin joħolqu terrorizmu u l-kriminalità il-liġijiet il-ġodda joħolqu eh, qafas legali modern b'saħħtu konsistenti li jsaħħaħ ukoll il-ħarsien tal-drittijiet tal-individwu kif ukoll illi jistabilixxi n-natura tal-ħarsien tad-dejta bħala dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa waħda l-GDPR joħloq regoli setta regoli singoli li jiġu applikati b'mod uniformi kemm għaċ-ċittadini u għan-negozji li jħolqu wkoll livell ugwali taħarsin għall-individwi mbagħad minnaħa l-oħra direttiva tal-infurzar tal-liġi tistabbilixxi wkoll għafas armonizzat tal proċessar ta' data personali u l-attivitajiet tal-infurzar tal-liġi anke fejn għandux taqsam l-iskambju eh, bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ta' stati membri differenti. Il-proċessar ta' data personali għal finijiet li l-in mill-infurzar ta' liġu ma' soġġetti għal GDPR. Il-regolament se jkun applikabli mill-25 ta' Mejju ta' 2018, id-direttiva tal-Polizija Police Directive diġa hija applikabli mis-6 ta' Mejju wara periodu ta' sentej illi dinata lill-istati membri biex jipplementaw dawn l-istrumenti fil-liġi nazzjonali u li addattaw eh, dan kollu għal leġiżlazzjoni nazzjonali Eh, fid-dawl tal-qafas legali l-ġdid. Il-Parlamenti Nazzjonali kienu voluti ħafna matul dawn is-sentejn fl-adozzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali li tipplementa dan il-pakket. Minħabba dan ir ruol importanti tagħhom qegħdin pożizzjoni unika sabiex jaqsmu l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom fuq l-implementazzjoni ta' dan il-pakket tal-ħarsin tad-data. Però minkejja il-perjodu ta' trasposizjoni twil li nata li l-istati membri jinkwetana li hemm ħafna stati membri li mhux ħajkunu jistgħu jilleħqu eh, ma l-iskadenzi tal-25 ta' meju, 6 ta' Mejju illi sa joħolqu għalhekk problemi fejn għandu x'jaqsam dan id-dritt fundamentali kemm għal kumpaniji kif ukoll għal organizzazzjonijiet eh, marbuta. il laqgħa tal-lum hija maqsuma f'erba' sessjonijiet, l aspett istituzzjonali, l-impatt fuq is-settur privati li inkludi l-SMEs, l-innovazzjoni teknoloġika, l-impatt tal-GDPR u fl-aħħar implementazzjoni tal-Law Enforcement Directive. Il-kellima tagħna illum ma voluti fuq livelli differenti u minn angoli differenti u l-proċess ta' applikazzjoni tal afas ta' ħarsin ta' data biex eh, palma qed diġà llum għandna l-interpretazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea parti il gaelic Qabel nibdew l-ICM nixtieq infakkarkom il-formula l-nżaw għad-dibattitu. Ha, naddu il-kelma lil żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad membru għal Parlament eh, Ewropew sakemm nispiċċaw il-lista membri tal-Parlamenti Nazzjonali jixtiequ intervjenu jridu eh, jimlew il-formula kolorita sabiex eh, ikunu jistaw jitolbu il-mikrofonu. Umbat din il-formula tinadda l-sekretarjat. il formula tinadda il sekretarjat il il-lista tal-kellima sa tinħolu għabbażi ta' dawn il-formuli li qed insemmi skont kif nirċivuhom. Il-MPs jistaw jisaqsu eh, għal kelma bli jagħmlu li sinjal pas-soltu skont numru ta' parteċipanti li xtiqu jintervjenu għalhekk ikonna bżonn anka noħolqu limitu fuq il-ħin tal-kelma tal l-speaking time normalment eh, il-dan l-speaking time ikun ta' żewġ minuti. Fl-aħħar infakkarkom li mbagħad eh, għandna eh, ukoll l-ikel fil-tielet eh, sular wara nispiċċaw it-tieni sessjoni. Qabel id-dħul fis-seħ tal-GDPR huwa ċar illi aħna bħala Ewropej mux bis edin proteġu dan id-dritt fondamentali u aħjar minn qatt qabel, pero edin ħol u kol standards globali fuq il-ħarsien ta' data illi ta' jsegu ħafna kumpaniji fuq skala globali u anka ħafna postijiet oħra fid-dinja u kol edin jiprovaw jaddottaw dispożizzjonijiet simili, jew inkella diġà edin jaddottaw dispozizjonijiet simili skont il-leġiżlazzjoni li għandna addottata il-Parlament u anka il-Kunsill Mela b'dawn il-kummenti jiena nixtieq nibda l-ewwel sessjoni ħalli ma neħlux ħin fuq l-implementazzjoni tal-GDPR u l-aspetti istituzzjonali. Jiena kontent li qed nilqad Sinjura Andrea Jelinek illi hija il-kap tal-Awtorità ta' Tħarsin ta' Dejta mill-Awstrija u anka riċentament inħatret bħala l-president tal-grupp ta' ħidma fuq artiklu 29 illi daqsa jimbidel fil-European Data Protection Board u għanna u koll sinjura Katarina Simbelitz mill-Panopticon Foundation u l-Viċi President tal-IDI e EDRI u ħdeja u koll għanna s-Sinjura Kristina Njon illi hija membru tal-Parlament eh, Franċis nil aħu maħna il lum u minna l-ebda dawmin sana dil-kelma l-senjura jelinek għal xar minuti u nisimma u l prezentazzjoni taħħa. Grazzi. Danke, Herr Vorsitzender. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Grazzi, Hafna. President, grazzi tal-istadina tijak. Signori. Mela, jiena mhux ħanoqgħod indum nintroduċi ruħi, però xtaqt nitkellem fuq id-DPA u anka il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 il-President qal li iktar minn sentejn ilu daħal fis-seħ dan ir-regolament, però mhux il-kumpaniji biss kellhom dan il-perjodu ta' sentejn, f'dan il-perjodu ridna niżguraw ukoll illi DPAs kienu preparati għal din il-ħidma u lek ħanajdilkom xamilna fl-Awstrija sena l-oħra aħna ħejjejna roadmap, għanzi numru ta' roadmaps biex nkun preċiża u provajna dan il-mekkanizmu ta' one-stop shop identifikajna xenari potenzjali ma' kumpaniji differenti, involvejna u koll DPA zoħrajn tal-Ungerija, per eżempju, notajna il teżisti differenza bejn jekk fil-verità u xa tifemon biss dispozizjonijiet eh, legali u nkella kif jiġu eh, implementati Għalhekk għandna din l-iskadenza tal-25 ta' Mejju li din anka tibda tintuża Dan ir-regolament jintużaw wkoll ma' DPAs oħrajn. Kellna wkoll nibdlu l-istrutturi ta' DPAs ta' DPA interni tagħna u affarijiet li sejtru wkoll fis seħħ fil-25 ta' Mejju. L-kollegi wkoll irċevew ħafna taħriġ u diġa bdejna naħdu fuq dan sentejn ilu bdejna nizguraw illi l-esperti legali kollha jiffokaw fuq kapitlu wieħed partikolari mbagħad jingħata taħriġ fuq dak il-kapitlu partikolari mill-istess espert legali aħna ħloqna wkoll linji gwida proċedurali ġodda u anka fuq livell nazzjonali ridna niżguraw illi s-sit elettroniku jkun f'postu sal-25 ta' Mejju sabiex niżguraw li l-formoli kollha ikunu lesti. Iġifiri, kena ħafna x'namlu biex nlestu għal din l-iskadenza, u mbagħad ħejjejna din li kemm sejħa whitelist illi kienet diġa konkluża l-Awstrija u li daqt tkun ippubblikata. Ek fil-verità hija it-tip ta' ħidma li nagħmlu aħna bħala DPAs anka fuq livell nazzjonali. Din il-whitelist. Kanna wkoll indaħlu impjegati ġodda illi se jibdew jaħdmu magħna mill-ewwel ta' Ġunju. Il- parlament tal-Awstrija fl-Ulju tas-sena l-oħra, ġifi fl-2017, diġa adotta l-emenda tal-GDPR u kena nidrawa din l-emenda din ukoll sa tidħol fis-seħħ fil-25 ta' Mejju u l-istaff tagħna wkoll irċeva taħriġ fuq dan l-istess punt. Umbagħad xtaqt nitkellem ukoll fuq il-kompiti tagħna fil-futur Mhux il-kumpaniji biss għandhom xi jagħmlu manka aħna. Hawnhekk fuq l sajt tistgħu taraw kaxxi bojot. F'dawn il-kaxxi bojot huma l-affarijiet li għamilna diġà. Għanna l-evaluazzjoni legali, għanna u koll il-konsultazzjoni individuali. U anka illi niprovdu ċerta pariri. Umbat, għanna l-autoritajiet ta' reġistrazzjoni, però mbagħad għandna wkoll il-kaxxi li għandhom lewn gris. Dawn huma eh, l-affarijiet li rridu nibdew namlu. Jiġifieri dawn huma kompiti ġodda għal dpa tagħna u nittamaw li aħna ħejjejna ruħna biżejjed tal-jom dawn il-kompiti l-ġodda. Umbat għanna wkoll il-ħidma li t-tissir u ma' DPAs Ewropej oħra għal fejn għandu xaqsam dan il-prinċipju ta' one stop shop. U għalhekk huwa tajjeb illi ikonem din il-ħidma bilaterali. Imbagħad għandna l-grupp ta' ħidma 29 illi wkoll kellu jaħdem ħafna, mhux il-grupp biss, imma anke għaliex kellu joħloq dawn il-linji gwida, 14 il-linja gwida fuq il-valutazzjoni tal-impatt, il-portabilità, għandna anke linji gwida fuq l-uffiċċju tal-ħarsin tad-data, l-awtorità ta' supervizjoni. Ta u tistaw taraw din l-informazzjoni u kol fuq sit elettroniku ta' dan l-istess grupp ta' ħidma. Li ma l-inji gwidu ma disponibli kemm bl-Inglis u anka bil-Ġermanis. U tistaw u kol issibu dokumenti oħrajn fuq dan l-istess sit. Umbat, matul dawn l-axar sentej fil-grupp ta' ħidma tagħna aħna ħejjejna wkoll is-Segretarjat EDPB. Kif tafu dinja unità illi sa tagħti appoġġ l-awtorità ta' supervizjoni tal-ħarsin ta' data kif tafu li di PB sa jkun entità indipendenti tal-Unjoni Ewropea U anka b'mod intern fl-autorità tagħna kellna skambju dwar kif nistgħu nħejju ruħna għal mekkaniżmu one stop shop. Fid-dawl anka ta' gruppi ta' ħidma differenti involuti fil-proċess. Aħna ma tqajniex biss fuq livell ta' plenarja, imma anka ntqajna wkoll mm, taħt strutturi ta' sottogruppi biex aħna nkoll nħejju ruħna għal din il-ħidma. Il-LDPB anka bl-appoġġ tas-sekretarjat għamel ħidma kbira u il-President u l-Bord u kol kienu involuti ħafna hemm din l-importanti li nfakru kol illi dan il-Bord huwa wieħed indipendenti. Fil-futur dan il-bord mhux ħa jopproduċi biss opinjonijiet bħalma diġà nagħmlu, ma nistgħu noħolqu wkoll deċiżjonijiet vinkolanti. Għalek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni ta'kom li tama illi zammejt mal-ħin illi tajtuni. U nittama illi għamilt intervent utili. Grazzi ħafna, grazzi ħafna anka tal-li zammejt mal-ħin għalix xinkun nistaw konna dibattitu tajjeb. Mela, issa, issa signora Katerina Zimelovic u kol għal 10 minuti. Grazzi ħafna tal-istedina. Close to, to, to my heart. Jena u koll illi involuta f'dan il-proċess għal ħafna snin u għalek qed nieħu pjaċir li l-GDPR issa titfassa qed sa jsir realtà fi żmien 15 il- ħidma tiegħi illum hija li nagħtikom nippreżenta l-perspettiva taċ-ċittadini li wkoll kellhom ikunu fil-qalba ta' dan il-regolament, mhux biss ah, minħabba it-ħissieħ ta' drittijiet u anka ta' drittijiet ġodda imma anka fejn li xaqsam l-infurzar għalhekk f'dawn l-10 minuti jiena nixtieq naqsam il-perspettiva tiegħi fuq kif, għanti eh, sa' fejn wasalna f'dan il-kompitu qabel il-15 il-ġurnata li fadlinna għadħul fis-seħ. Is-salvagwardji li suppost qegħdin iżidu trasparenza u l-kontroll li għandhom l-individwi eh, fejn għandu xaqsam id-data tagħhom stess u mbagħad għandna wkoll redress mechanisms u il-futur ta' regolament il-privacy illi huwa hija t tini tappa ta' dak il qegħdin ħarsu lejh illum. Mela, fuq l-ewwel punt, jiena qed nara titjib fil-GDPR meta tikkumpara ma dak li kellna qabel b'mod partikolari fejn li xaqsam il-katalogu ta' informazzjoni illi sa jkun disponibbli għall-individwi. Jiena naħseb illi bħala individwi aħna ħankunu nafu iktar dwar l-aspetti, sorsi ta' data, il-third parties illi jkunu jafu bid-data tagħna dawn anka l aspetta profil dawn huma kollha affarijiet importanti li sa jwasslu wkoll għal ħafna titjib għal servizzi, anka l-ekosistema ta' riklamar, ikun ħafna iktar trasparenti u anka kif rajna riċentament mill-każ tal-Facebook u anka każijiet simili hemm ħafna tħassib politiku dwar kif żviluppat din l-industrija. Issa il-ċittadini se jkollhom opportunità aħjar illi jiskopru eh, kif qed tiġi eh, ġestita il-data tagħhom u mhux ħatibqa' mhux ħatibqa' misteru din anka eh, naħseb illi Eh, aspett importanti u kol u għal jista' jisir trasferiment ta' data, pero hemm ċerta sfida fejn għandha x'taqsam eh, fejn għandha x'taqsmu il-ħarsin ta' dawn ta' din id-data. Sa jkun hemm anke ċerta sfidi legali sabiex anka nifmu il- dan l-aspett ta' profiling kif ukoll teħita deċiżjoni b'mod awtomatiku ħafna kumpaniji illi jużaw dak li aħna nsejħu l-general profiling fejn għandu xaqsam per eżempju karatteristiċi ġenerali ta' dak li jkun, pero li anka u kol għal deċiżjonijiet vinkolanti. Hawnhekk hemm ċerta inċertezza kif ħajġu applikati id-dispożizzjonijiet ta' trasparenza jekk ikunx biżejjed illi kumpanija metti li hemm dan il-proċess ta' profiling. U aħna bħala ċittadini konna dritti li nitolbu iktar informazzjoni. Ġifieri din l-ewwel kwistjoni u xi ħaġa illi anka jina nistenna li jkun hemm ċerta diffikultajiet legali marbutin magħha. Imbagħad il-loġika fuq il-profiling fejn għandu xaqsam teħid ta' deċiżjonijiet awtomatiċi, bħal pereżempju l-credit score jew inkella kif taħdem newsfeed tal-Facebook illi tkun ibbażata eh, mod awtomatiku fuq eh, l-individwu. Hemm ċerta anka jekk per eżempju niskopru l-loġika wara dawn id-dip ta' deċiżjonijiet kif nistgħu nippreżentaw din l-informazzjoni għaliex din fil-verità tinvolvi proċessi tal-IT komplikati ħafna, ġifir din se tkun sfida oħra illi eh, ħan intaqaw magħha fl-implementazzjoni tal-liġi l-ġdida. Fuq il-portabilità tad data Fil-lini gwida tal-artiklu 29 diġa rajna illi hemm dibattitu kbir fuq il-limitu il limitu bid data illi inatat eh, id-data li ġiet iġġenerata ma anka data oħra, data li tinħoloq mill-kumpanija U din hija t-tielet kategorija li forsi jista' jkollha l-iktar valur li se toħloq l-iktar problema wkoll għall-individwu. Din hija tip ta' dejta li ma nistgħux eh, inċaqilqu. Jiena mhux qed ngħid illi ma naqbilx ma dan, però tajjeb illi nħarsu lejn l-aspett prattiku ta' dan eh, il-punt il-portabilità tad-dejta. Jiġifieri ħan ma' dawn l-isfidi u naħseb illi jekk aħna naħdmu flimkien inkunu nistaw insolvuhom eh, sabiex insaħħu dawn l-istess drittijiet. U mbagħad it-tieni punt, ir-redress procedures, jiena inħoss li saru ċerta kizbiet, anka fej għandu xaqsam il-kamp ta' applikazzjoni, tajjeb ħafna illi issa l-GDPR sa japplika l-kumpaniji kollha jipproċessaw id-data ta' ċittadini Ewropej u importanti illi se jkollna wkoll il-mekkanizmi bħal bord per eżempju li inaqqas eh, fenomeni fejn per eżempju jinħolqu każijiet bħal dak tal-Facebook fl-Irlanda illi ma tkunx ukoll eh, problema li jkun hemm interpretazzjoni tal-liġi differenti fi stati membri differenti. Nara valur u koll illi il-ċittadini jistaw morru l-qorti qabel imorru il-DP. Dan pero sa jiddependi fil-prattika dwar kemm kompetenti u anka kemm huma finanzjati tajjeb l-istituzzjonijiet nazzjonali. Din ovvjament hija sfida li ma, jistaw, ma nistawx nisolvu hawnhekk, però aħna min jaħdem fil-kamp tiegħi naraw din l-isfida fir-realtà. Aħna diġà e, noħol u edin naraw ċerta diffikultajiet, per eżempju, jekk kunem kasimi li fid-DPA tal-Polonja tistenna sentejn, pero jekk tmur il-qorti fl-istess pajis Eh, naraw ċerta diffikultajiet għaliex ukoll l-imħallef li huwa responsabbli minn dan il-qasam ukoll m'għandux esperjenza kbira fl-istess qasam. Jiġifieri fil-verità l-istituzzjonijiet nazzjonali rridu naraw kif ħajaħdmu ukoll eh, fl-interpretazzjoni tal-liġi l-ġdida u l-aħħar punt tiegħi fuq dan il-qasam jorbot ma' artiklu 18.2 ġifiri l-mekkanizmu illi huma diżinjati għall-NGOs illi jiddefendu id-drittijiet individwali. Il-maġġoranza tal-istati membri f'dak il-punt għalmenu ddeċidew li ma jimplementawx mod sħiħ dan l-artiklu u ma ħolqux proċeduri illi jippermettu l-NGOs eh, jirrappreżentaw interessi soċjali jew inkella valuri simili mingħajr ma jirrappreżentaw individwu partikolari nisma l-istess komment minn numru ta' stati membri fuq dan l-artiklu li fil-verità dan sar biex innaqsu l-abbuż tal-mekkanizmu biex ma jkunx hemm wis każijiet kontra kumpaniji, però fil-verità naħseb li sa jkun bil-kontra Minar l-implementazzjoni ta' dan il-mekkanizmu sa' jkunem ħafna kazijiet kontra kumpaniji eh, fissem eh, individwu fej kun ankan involut ċerta kompens. Naħseb ikun kien hemm implementazzjoni ta' dan l-artiklu stajna nżommu ma' ċerta prinċipji minajr ma nattakaw kumpaniji partikolari. U għalek Nixtieq nisħaq fuq dan il-punt għaliex importanti ħafna li jkollna dan il-mekkaniżmu implementat. Però sfortunatament dan mhux ħajkon il-każ. Umbat, fl-aħħar sajkonna jkollna sfida oħra il-regolament ta' li privacy dan il-proċess waqalura anka minħabba lobbying kontra dan ir regolament però fl-istess ħin inħossu wkoll illi tajjeb eh, hija għażla għaqlija li nistennew ftit. Naraw l-implementazzjoni tal-GDPR kif taħdem qabel ma mmorru għal passi li jmiss għaliex jekk nadottaw ir-regolament tal-li privacy eh, inħoss illi jinħolqu ħafna zenzjonijiet, ħafna eh, loopholes minħabba il-pressjoni li tinħoloq mill-lobbying. Ġifirina naħseb li tajjeb li aħna nistennew ftit qabel nimxu għal pass li nis. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela t-tillet kellim għanna Signora Kristina Henjo u biex tinformana dwar l-adozzjoni tal-liġi franċiża tal-GDPR. Għandek 10 minuti. Monsieur President. Sur President, Signori Deputati tal-Parlament, eżis kollegi, jiena onorata ħafna illi nista' nitkellem fuq suġġett tant importanti u wara tant snin ta' negozjati fuq il-protezzjoni ta' data se tkun applikabli. Dan huwa sforz mingħajr preċedent biex ikonna standard komuni f'dan il-qasam huwa ta' importanza wkoll fuq livell dinji u dan wara kollox ukoll paraganza ta' libertajiet fid-dinja diġitali tal-21 eh, sena u għal daqstant hekk ikonna eh, u kol ħarsin tal-libertà u sovranità diġitali. Il-fatt illi ikonna u kol eh, Dan huwa indispensabbli wkoll l-iżvilupp eh, tal-kumpanji f'dan il-qasam diġitali minn issa nitkellem fuq il-kontenut eh, tal-test ta' fuq il-koll, imma nitkellem ukoll fuq l-għażliet ta' Franza fuq il-fatt ta' trasposizzjoni u Dawk l-sfidi għandna bżonn nkomplu nidifikaw. U għalhekk eh, iva din hija sistema ibrida li tħalli xi ftit ta' eh, maġni ta' manovra għall istati membri u tkun prova illi ma jkunx hemm ħafna diverġenzi fl-implementazzjoni fl-istati membri għax Eh, ovvjament jekk ikun hemm dispersjoni kbira wis ikun hemm tawwiċ tal-kompetitività li xeklu l-awtoritajiet ta' regolamentazzjoni ta' l-attività tagħhom mod effiċenti u lekin kontenta illi test ġi votat il-bieraħ mill-Parlament Franċiż juża minimu ta' marġni ta' manovra biex jagħti ta' preferenza l-armonizzazzjoni Ewropea kemm jista' jkun u nixtieq eh, nisħaq il-rieda Franċiża li tippermetti azzjonijiet ta', ta, ta grupp, jiġifieri dawk li huma tal-klassijiet skont l-artiklu 80 punt wieħed tar-regolament. Il-liġi Franċiża sissa permettit biss azzjonijiet tal-klassi eh, bħala appell ta' trattament, imma issa ifisser il-ksur tal-liġi tal-ħajja privata issa ovvjament tkun tista' ukoll tiġi eh, motija kumpens. L-applikazzjoni tar-regolament ukoll se jkun effiċenti u armonjus eh, u hekk jixtiequ l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data u mill-1978 Franza kienet l-ewwel pajjiż Ewropew li kellha entità apposta għal protezzjoni tad-data il-CNIL u dan kooperazzjoni ma' autoritajiet oħra ta' kontroll Ewropea kif tajt il-liġi l-effiċenza ta' azzjonijiet ta' kontroll ta' istruzzjoni ta' investigazzjoni ta' sanzjonijiet fuq it-trattament transkonfinali ta' data personali minn persuna responsabli stabilit jew le fuq territorju tal-Unjoni Ewropea huwa garantit l-ewwel net mill-affermazzjoni tax xef difil u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq awtorità ta' kontroll mill-struttura ewlenija jew forsi feta hemm ukoll il-ferat biex hekk ikun hemm kontroll fuq l-użu ta' din id-dejta. U għalhekk l-aġenziji jistgħu jagħtu hemm kollhom skambju ta' informazzjoni wkoll biex hekk jieħdu wkoll deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. Il-liġi Franċiża tipprevedi l-attazzjoni fuq il affas nazzjonali ta' dawn modalitajiet ġodda ta' kooperazzjoni kontinentali bejn l-awtoritajiet nazzjonali mod partikolari meta l-operazzjoni ta' kontroll konġunta tkun fuq il-territorju Franċiż u il-membri ta' aġenti ta' awtoritajiet oħra ta' kontroll Nazzjonalista jkunu preżenti wkoll ma' dawk il-membri jew aġenti mill-CNIL biex hekk ikun hemm dan il-kontroll tal-akkoljenza. Nistaw biss nifsuqu l-importanza f'dawn il-forum ġodda ta' kollaborazzjoni, sfida importanti ħafna għax daw l-aturi soltu ikonu barra territorju Ewropew u eh, jistaw ovvjament eh, u koll ikollom importanza ekonomika kbira. Allura il-Komitat Ewropew il-ġdid ta' protezzjoni ta' data personali mill-grupp tal-artiklu 9 u 20 kif ukoll il-EPDR eh, e ukoll għandu ruol ta' koordinazzjoni u ta' għaqda ta' din id-dottrina fuq livell Ewropew. Żewġ punti Eh, però jistaw ikunu lok ta' diverġenza fl-applikazzjoni mill-autoritajt nazzjonali l-ewwel net Il-regolament taħal il-possibilità li l-Istati membri applikaw il-marġni ta' manovra nazzjonali jew l residenzi tal-pajjiż stess tagħhom jew dawk li huma responsabbli biex jitrattaw id-data. ċerti pajjiżi fostom il-Franza ridu l-ewwel eh, soluzzjoni ir-residenti waqt li oħrajn eh, għamlu eh, għasla differenti u x'se jiġri meta dak li huwa responsabbli ta' trattament ta' data fejn hemm pajjiż illi għażel il-għażla jkun responsabbli ta', ta trattament u ta' ġbir u mbagħad ikun hemm oħrajn illi m'għamlux hekk. Allura nsaqsu, issa tini punt Eh, ovvjament, il-leġislatur nazzjonali issa għandu l-maġin ta' manovra biex jiffissa anki l-età eh, bejn 13 jew 16 il-sena meta jista' jkoll dan is-servizz mingħajr il-konsens tal-ġenituri. Ma naħsibx li ġenituri l leġislatur nazzjonali fissaw din eh, jina żgura illi dawn l leġislatur nazzjonali kollha fissaw l-età biex jagħtu iktar protezzjoni lit-tfal u lil-żgħażagħ. Imma xorta waħda jkun hemm diversità kbira ħafna bejn istati membri u allura l-applikazzjoni tkun ferm iktar komplessa. U dan jiddependi u koll jekk eh, il-pajizi jiffokaw l-ġetan taħħon fuq il- eh, fuq it-tfal jew fuq il-persuna responsabli ta' trattament ta' dejta tagħhom. Jina nal billi ngħid illi ovvjament huwa importanti ħafna illi naraw din il-loġika ta' kontroll is-sistema ta' autorizzazzjoni minn qabel għal numru kbir ta' trattamenti ta' dejta kif ukoll Is-sistema kollha ta' amministraturi, kumpanniji, eh, daw kollha li għandhom rwol fid din id-dinja eh, diġitali, ovvjament hemm bżonn jaraw ukoll kif qed naraw anki daw l-aħħar ġimgħat biex jippermettu lill-utenti eh, jużaw dawn il-social networks u jagħtu il-konsens tagħhom ma' kondizzjonijiet ta', ta użu. Imma aħna l biża tagħna hija li jkun hemm piżijiet fuq l-implementazzjoni stess u liġi Franċiża bidlet il-kompożizzjoni u l ta' CNIL u adattatom għal dawn il-missjonijiet eh, il-ġodda tatom l-istrumenti li għandhom bżon wessaw il-kam ta' eh, applikazzjoni tal-mekanizmi ta' ċertifikazzjoni ta' produzzjoni ta' regolamenti eh, biex ek ikun jistaw jitrettaw aħjar id-data u s-CNIL ukoll tara dawn il-prerogativi ta' kontroll iktar wisajn, iktar preċiżi mill-liġi bħala possibilta biex tadatta u s saxħax dawn il-miżuri ta' tiswija vizavi dawk illi eh, huma responsabbli għal trattament u ma jirspettawx l-obligi tagħhom. U għalhekk l-assoċjazzjoni professjonali wkoll eh, tkellmu ħafna fuq dan is-suġġett u t-tibdiet radikali li se jkun hemm kien hemm ħafna azzjonijiet ta' ta' kuxenza fis-setturi differenti biex hekk il-kumpaniji eh, jkunu mejjuna jkunu jafu x'qed jiġi l-konformità mar-regolament u jakkompanjawhom fil-implementazzjoni ta' dawk li huma responsabbli responsabbli għal protezzjoni tad-data. Biex nala, il-GDPR hija eh, strument hija progress kbir għall-Ewropa Eh, ta' daw kollha li għandhom rwol fid-dinja ta' digitali. Ovvjament għandna l-iskandli pereżempju ta' Cambridge Analytica li ovvjament ċittadini eh, jwaslurom biex jiddubitaw mis-sistemi. Imma eh, hemm eh, bżonn illi naraw ukoll dak li hu distingwana mill-Amerikanu u mill-Ċiniżi u għandna bżonn bħala strument illi nkunu nistgħu naffermaw il-figura importanti ħafna tal-Unjoni għall protezzjoni tad-data għall u ukoll illi jisder issu mandux limitu. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Grazzi għal-kelima li kena jiena diġa kontent minħabba l-medda sħiħa li kena ta' punti li għandhom jiġu diskussi u qabel ma nsejjaħ l-ewwel membri tal-Parlament biex jitkellmu inħeġġiġkom biex eh, jimlaw il-karti l-blu u jibatuhom l-segretarjat, jagħtuhom l-segretarjat jekk tixtiequ titkellmu. Il-membri eh, tal-Parlament mill-Parlamenti Nazzjonali nilqawhom biex jitkellmu l-ewwel nixtieq nagħti il-kelma li zur Politis mill-Latvja. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna għal prezentazzjonijiet olistiċi. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-għolet għal fraw Jirenik. Tajtna punti essenzjali li kienu interessanti ħafna dak li intkom ksibtu fil-Austria. Iżda dana, eh, eh, x'kienu l ispejs involuti, x'ħallastu biex ikolkom din is-sistema kollha għandek jisek eh, għandek ċivil lokali li ħlaqtu emmek imma kem ħallastu għal dakollu l-ispejs involuti xkienu. U għandi mistoqsija għal rappresentant Pollak, wieħed jista' jifhem fil latvija diġa għanna liġi għal protezzjoni tad data ila mill-2000 u regolament se jissostitwixxi din il-liġi. Iżda meta nitkellmu dwar l-isfidi aħna ma semmejniex il-dinosawri li jeżistu anki fil-kamra għal Facebook u l-Google u oħrajn. Personalment, inti taħseb li għanna nużaw regolament kontra trust, antitrust, eh, ikunx kun is-situazzjoni frigwat tal-Facebook. Grazzi ħafna. Nishtiq nagħti l-opportunità biex eh, twiġbu fil-qosor għal dawn il-mistoqsijiet direttament. Grazzi ħafna. Mela, l-proċedura l protezzjoni ta' data ma tiswa xej għall-autoritajiet. Ma tiswa xej għal-minet il-menta. Jekk jiena fimt il-mistoqsija tiegħek sew, jekk inħarsu lejn l-ispiża valuta tal-twaqif tal-distrutturi oħra, aħna minna dan eh, mod intern, ma kenniex xi konsulenti barra, minn barra, għamilna dan bil-personal li diġa kenna fil-post. Jien għamilt ħafna edukazzjoni u taħriġ fil-kontest tal-tibdiliet u dan fuq il-livell intern u aħna implementajna il-tibdiliet dan il-mod il mod ir-Repubblika tal-Awstrija ma kellha tal xej iżjed. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet il punti l-oħra nistaw nerġa' lura għalihom eh, f'round ieħor meta jkollna iżjed kellima. Sur tixek mill-Slovenja issa. Grazzi ħafna għal kelma Lo, ewwel net nixtieq ngħid li għandna problema f'dak li qed niddiskutu mhux għax din hija kwistjoni sinifikanti, iżda għandi problema għax xina ili naħdem fuq din kwestjoni għal 25 sena iżda eh, mm, mm, ma tantx li eh, politikant fil-fatt fil-Finlandja għandna komitat għal Um, u naħseb li l-parlamenti kollha għandhom ikollhom komitat simili għax um, aħna suppost diskutejna dan il-punt xin sena ilu mhux issa x'għamiltu f'dan iż-żmien jiena ili eh, fil-parlament għal erba' snin biss um, u dan eh, da mux bizzejiet, da Google u Facebook mandomx man il-sit essenzjali tagħhom fil-Unjoni fil Ewropea, il sedi tagħhom u kulħadd jafu dan ġili nisma għanna u il-Silicon Valley simili fl-Europa dan u dinja utopja dak li għanna namlu huwa li nizvilupaw il-browsers tagħna l-algoritmi tagħna ekket iseħ fi Franza għandhom browser illi jipproteġi il-privatezza tagħna u e, e, anki jiproteġi drittijiet tal-bniedem e, mod aħjar għandna dawn iż-żewġ direttivi, appażi ta' dawn iż-żewġ direttivi għandna nibdew niddiskutu um, wara 20 sena ta' domin dwar kif għandna kif l-algoritmi għandhom jiġu kodifikati fil-leġislazzjoni u kif da kollu se japplika r-robotika aħna fil-pala politiċi l-ewwel net għandna nifmu x'qed jiġri għanna nifmu eh, l-intelligenza artificiali xini u għanna nifmu l-algoritmi. Dawn huma kwistjonijiet li rridu naħdmu fuqhom. Għanna nkun u wkoll li eh, għanna soċjetà li qed tixxieħ u dan ifisser li għanna nedukaw il-ċittadini tagħna eh, dawk li m'għandhomx livell li tal tal-computers tal mandomx edukazzjoni għax aħna fl-aħħar mill-aħħar qegħdin aħna e-vectors. Grazzi għal-kelma, grazzi għal-kontribuzzjoni tiegħek, forsi eh, feedback fuq ix-xogħol fil tal-Kumitat tal-ġejjieni għandna kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Għażliet fix-Xjenza wkoll forsi inti interessat f'dan Signora Njon, tixtieq triġa. merci. Iva, grazzi ħamta li tajtni l-kelma. Jiena nħossni responsabli li nirrispondi għal mistoqsija tal-kollega. Il-mistoqsijiet tiegħu huma l-qalba tad-dibattitu tagħna anki fil-Parlament Ewropew ġifier fuq l-algoritmi bdejna nedeliberaw u ndaħlu artiklu ċkejken uh, eh, fit-test imma dak illi jduru fuq l-AI, l-intelligenza artificiali u għanna il-kollega eh, Fellini illi huwa effakat fuq dan is-suġġett u tafu illi l-Komissjoni wkoll għadha kemm ħarġet eh, b'rapport fuq dan is-suġġett u għalhekk għed senħarsu lejn il-futur u naraw eh, dak li għamlu l-oħrajn imma musa se nibkopjaw u ma bżonn nirreflettu b'mod kollettiv fuq dak li għandha bżonn ikun il-post tagħna fil-21 seklu fuq dawn l-affarijiet li konċernawna imma jikkonċernaw ukoll koll ġenerazzjonijiet tal-futur. Inta tajt li supposta minna 20 sena ilu imma nishtiq najdilkom illi dawk li huma l-kompetituri tagħna għadhom m'għamlux hekk u għalhekk aħna għandna bżonn nagħtu kreditu lill-Ewropa fejn jisħoq ilha. Grazzi. very much. Grazzi ħafna. Tixtieq tintervjeni? Mr. Divanilġ. Malaj malaj, tweġiba minn għandi għal-kommenti dwar il-soċieta il t-xieħu l-liġijiet li applikaw u l-kumpaniji kol fl-Istati Uniti jena għamilt punt eh, eh, enfasizzajt illi fil-rebħa tal-GDPR se fisser illi se konna dik il-liġi li t-applika l-kumpaniji u anki għas Silicon Valley jena ma nafxek fimċaw iżda għanna niċċaraw li din il-liġi se tapplika kull min jipproċessa d-data tal-persuni li jgħajxu fl-Unjoni Europea u mhux biss ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-, -Unjoni Europea, jekk għan eh, kenix namlu dan 20 eh, sena ilu jina, mux jina partikolarment iza um, ehm, l-Unjon Europea kella tamellek 20 sena ilu għax il-prinċipju fil-GDPR mumiex ġodda din dan ifisser il izvilup tal-prinċipji tal, tal li jeżistu li mumiex li mumiex qed jixuħu daqshekk malar għanna prinċipji li juru illi jistaw jibqaw ħajjin anki meta jkun hemm l-iżviluppi teknoloġiċi. U hekk għandna naħdmu mhux noħolqux liġijiet li jixxieħu għax huma speċifiċi wis frigwat ta' teknoloġija, iżda noħolqu il-prinċipji sodi. U naħseb illi għandna dan il-prinċipji sodi issa frigwat ta' servizzi li tixtiequ li l-Europa tiżviluppa kompetizzjoni għall istati Uniti, sfortunatament, jew fortunatament, m'għandniex mandat biex nagħmlu hekk jekk il-servizja bazi tal-Istati Uniti jiġbdu n-nis aħna għanna namlu ekku kol, mux nitolbu il-kumpaniji sibu iżjed soluzzjoniet iżjed siguri mill-Europa, ma naħsibx li għanna insegu dik il-linja u l-leġislazzjoni hija tweġiba tajba. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kelim li minn sissa. Eh, Signora Lopez Aguiar, mill-SND, fil-Parlament Ewropew. Thank you, Chair um, among those. Grazie ħafna, President jiena fost dawk illi lesti infaħru il-punti tajbin fil-gwad ta' dan il-pakket tal-leġlazzjoni tad-data. U anke s ta' ta' Mejju naħseb illi huwa ovvju illi dan il-pakket tal-protezzjoni tad-data l-ewwel net jitkellem dwar pakket il jikkonsisti minn żewġ elementi, komponenti. U t-tieni huwa eh, żvilupp ewlieni da pass il qudiem tranzizzjoni minn dak li nistgħu nirreferu għall-approċċ passiv attiv għall-approċċ proattiv għal proġezzjoni tal-data, sistema ġdida tal responsabilità attiva, mhux biss għal dawn is-setturi tal-pubbliċi anki ta' privat. Naħseb li għandna dawn id-dimensjoni differenti tal-pakket li huma tal-essenza tiegħu. Żewġ mistoqsijiet tar-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali minn għandi, jiġifieri l-Istati membri. L-ewwel mistoqsija li għandha x'taqsam mat-titjib tal-protezzjoni tad-data firgwad tal-awtoritajiet u l-awt u l-autorità ta' dawn l-autoritajiet. L-ewwel net tranzizzjoni tal- ta' kelli nirreferu għalih bħala l-artiklu 29 fil-bord tal-protezzjoni tad-data. Iżda t-tieni l-protezzjoni tal-data dawn l-autoritajiet iridu jkunu lesti għad din transizzjoni iżda trid iridu jidaħluha fil-leġitazzjoni nazzjonali rilevanti tal-istati membri nixtiequ nindirisaw l-istati membri dwar il-passi li jett isiru biex jiżguraw illi flimkien mal-żmien mal-jum tal-25 tal- ta' Mejju il-xogħol ta' supervizjoni għandhom ikunu lesti biex l-autoritajiet jistaw iwet u mod diligenti. U t-tini punt tijaj huwa jitratta il-xogħol li qed naħdmu fuq u bħalissa għaddej fil-Parlament Ewropew bħalissa għat-listija tal-regolament tal-IPRIVA testa għax l-istati membri fil-Kunsil qed jimblokkaw dan ir-regolament. Mhuwiex l-uniku każ rilevanti ta' leġislazzjoni importanti li qed tiġi mblokkata mill-Kunsill mill-istati membri stess, iżda nixtieq niġbet l-attenzjoni għal rappresentanti tal-parlamenti nazjonali hawnhekk biex jiżguraw illi ill, minnaħat tagħhom ix jisiru kol wkoll biex il-leġislazzjoni Ewropea tista' titlesta mhux biss din il-leġislazzjoni tidħol fis-seħ fir-rigward ta' dan ir-regolament, iżda anke biex ilestu l-istampa kollha biex ikun hemm il-protezzjoni tal-privatezza għal ġittijiet fondamentali ta' ċittadini Ewropej involuti fil-tlestija tas suq wieħed tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna nixtieq nagħti l-kelma issa lil Sur Pudlowski mill-Polonja. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li ressaqtu dan il-punt tal-protezzjoni tad-data. Jiena oġobni ħafna l il-punti eh, mill-Levich eh, eh, u nishtiq nresaq xi punti aħna palissa n nimplementaw wieħed mir-regolamenti li jżied importanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-data. Jiena ma nafx dwar pajjiżkom iżda f'pajjiżi wasal tard fil-gwad tal-ftejm tal-fejm tal-kumpaniji, dana simili bħal ħabib tijam mill slovenia sur Traveċ, skużani għal-pronunzja, ta' ismek jiena milux politiku u mill-perspettiva tal intraprenditorijat u impjegat ta' kumpanija u l-kumpanija apparti mill-kumpaniji l-kbar li se jagħmluh sew għandhom rizorsi legali biex jagħmluh dan il-kumpaniji żgħar eh, waslu tard biex għall-implementazzjoni tal-, -tal tal biex jifmu jimplementaw din l-legislazzjoni, eh, għanna eh, u iżjed jina li nisma kif tevita il-problemi tal-tirwim legali kif tevita li tamlu so dana eh, dan qed isir minħabba fihom jew minħabba l-proċess kif qed namlu kif qed nipprovaw namlu dan ix-xogħol tagħna. X-xogħol tagħna hawnhekk kif nifmu jiena huwa protezzjoni aħjar ta' ċittadini tagħna tal-ġestjoni tad-dejta mill-kumpaniji u tal-protezzjoni tad-dejta aħna qed niksbu hawnhekk li qed nagħmlu qed imponu pena enormi fuq il-kumpanijiet qed ninforza qed eh, nimponu bidla. Jiena nissuġġerixxi li aħjar milli jkollna qatt legali inres u kif nixtiequ li din l-implementazzjoni jisseħ u x'nixtiequ eh, inkejlu hawnhekk jekk nafu li fi żmien sentejn il-leġlazzjoni għandha tkun attiva u n-nies jifmuha u namlu eh, sena u nofs biex miżura ta' biex il-kumpaniji jifmu inkunu nafu kemet jifmu, inkunu nafu eh, tkun l-implementazzjoni fil-pajis, għax fil-ħafna pajizi ma nafux kif l-implementazzjoni lokali sesseħ, u ekk għana naħsmu fil-opinjoni tijaj, għadna l-ura f'dan u mux qed nirreferi għal pajizi għonek, ħafna mill kolla eh, kollha eh, qegħdin lura mhux għall-implementazzjoni legali għax dan malajr isir mill-Parlament iżda permezz tal-implementazzjoni, l-implementazzjoni vera kif jifmu in-nies u l-proċessi sew kif jiġu mħejji mill-Parlament għal leġlazzjoni Grazzi. Thank you very much for, for this contribution. Grazzi għal kontribuzzjoni tiegħek nil-qawa kienet tajba ħafna. Kulħadd għandu l-problema hawnhekk tal biex jifmu aħjar dak li qed nagħmlu hawnhekk. U naħseb il-laqa tal-lum hija opportunità tajba biex eh, dan iseħħ. Il-kelim li miss. Uh, Signora Kosaboli mill-Greċja, għandek il-kelma. Mikrofonu għal-kellem. Eh, trid tuża l-mikrofonu, Signora? Għandek il-buttuna għamek u d-demek, grazzi. Grazzi ħafna. Nishtiq najt prosit l-organizzaturi għal dan din diskussjoni minħabba l-applikazzjoni tar regolament fl-Unjoni Ewropea. Aħna rajna illi kenna tibdil teknoloġiku eh, bħeffa dan fisser li kena nbidlu il-qafas legali fil-post mill-1995. Eh, f'dak iż-żmien l-internet kien eh, bil-kem kien daħal kien daħal u issa għandna regolament illi se jiġi applikat mod uniformi fl-istati membri kollha kemm huma u dan huwa importanti ħafna qed naraw li t-teknoloġija tiżviluppa malajr ħafna u bekk għandna eh, naħsbu malajr aħna wkoll u diġà qegħdin lura fir ta' pajjiżi Greċja il-liġi li se tapplika id-direttiva 216 eh, le 216 tal-2016 din direttiva fija il-mizuri il, il tal tal-implementazzjoni u se tkun votata fil-Parlament dal-waqt fil-jiem li ġejjin. Nasbu li permezz tal-liġi um, se jkun iżjed faċli li nimplementaw regolament. Il-regolament għal regolatur tal produzzjoni tad-data fi Greċja però diġa' għandu ħafna xogħol x'jagħmel u dan ifisser illi għan eh, bżon tajnuna permess ta' personal biex ikun jista' jilħaq ma dan ix-xogħol kollu puntieħor huwa il-fatt illi il-rati jridu jiġu informati. Nafu li l-rati huma indipendenti iżda hemm bżonn illi ikonna seminars għal imħalfin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal kontribut tiegħek. Tajjeb. Diċa Eh, jekk joġobkom użaw il-karti biex tajdunna li tixtiqu titkellmu. il kelim li jmiss u għasur Diaz Tamera mill-PPF e il-Parlament Ewropew. Nishtiq nirringrazzjak, President. L-ewwel net nixtieq eh, baffett eh, najt merba lill kollegi li jiġu minn parlamenti nazzjonali u ukoll il- kollegi tal-qrati li qegħdin hawnhekk prezenti, Ovvjament mhux bil-fors, eh, bil-fors se nagħmlu mistoqsijiet għax hawnhekk għandna skambju ta' informazzjoni, ta' idejat, ta' perspettivi. Imma hawnhekk nixtieq nagħmel eh, eh, mistoqsija naħseb nikkonsidraw il-kol illi matul trasposizjoni tal-regolament tad-direttiva il-Parlament fil-qafas ta' proċediment ordinarju segwa subordinazzjoni assoluta għad direttiva u għal regolament nixtieq nagħmel referenza konkreta għal dan il-qasam ta' ħidma fejn jiena kompetenti u protagonista. Iġifiri għaddin nitkelmu fuq trattament ta' data fl-ambitu politiku u dak penali. Għanati eżempju kif tafu, President, eh, din l-intelligenza artificiali, il-Frontex, l-Europol, Eurojust, il-sistema ta' tħulu ħruġ, eh, il-sistema eh, ta' taxxa. Wasanna f'punt fejn fil-proċediment ta' trasposizjoni tal-inizjattivi leġislativi tagħna stess u fil-futur jista' jkun hemm ksur tar-regolamentu direttiva u aħna qegħdin f'kundizzjoni illi nistgħu imbidlu il-leġislazzjoni biex għalmenu konna adattament. Din hija mistoqsija l-ewwel waħda. Umbagħad it-tieni Hemm raġuni ġustifikata, però naħseb imma jiena eh, naqra sorpris illi fid-dokumenti laqas hemm illi il-EDPR li jider tant mod sostanzjali tikun hemm raġuni imma eh, hemm bżonn li dalodu u wara l-offsinar illum naħdmu ftit iktar u naraw flimkien dawn ir-raġunijiet. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nishtiq nkun nafil għaliex li DBS mhux fuq l-aġenda, sa naħseb li kienet għazla biex ikonna l-autoritajiet nazjonali tal-protezzjoni tad-data fil-biċa kbira biex jitkellmu dwar l-implementazzjoni. Tkellim li miss u għassur fure mill-Belġu. Flossjos. Dik il-kelma. Merci. Grazzi ħafna, President. Nixtieq ukoll eh, najt Inressa mistoqsija għal deputat mill-Parlament Franċiż ġifiri punt illi deputata Njot kemmet fuq il-protezzjoni ta' tfal taħt l-età u ikolli u koll il-parir ta' NGO illi eh, għandu uh, xaqsam ma' dan il-qasam naf li tajna l maġni ta' manovra l-istati membri eh, għal uh, dak li u anki il-rekors ma' li mija l-perspettiva ta' NGO illi t-rapprezenta li ċittadini f'dan il-qasam. Grazzi minn qabel. Do do you want to answer? Tixtieq twieġeb? Uh, thank you for the question. Grazzi għal mistoqsija tiegħek fil-gwar tal-produzzjoni tal-minorenni. Jiena ma tantx nagħti rilevanza għal limitu massu tal-età 15 eh, jew 16 sena. Jiena ma naħsibx li se niprevjenu fil-prassi li kull ma jmur iżar, nis li huma iżar, tfal li huma iżar jitlu online u jizaw servizzi. Jiġviri, iżjed ikunu li il limitu massimu u iżjed ikonna mekanizmi ta' trasparenza u anki biex jedukaw l-utenti għanna xiftit minn din protezzjoni fil-GDPR u anki għanna u barra mill-leġlazzjoni ikun iżjed faċli li eh, bekk ikonna situazzjoni aħjar fil-gwad tal-minorenni. Ma naħsebx illi nistaw effettivament niproteġuhom permezz ta' xi mekanizmi partikolari għax huwa daqshekk diffiċli li tinfurza l-obbligu li t-verifika l-età. Iżda, ovvjament, aħjar ikunu regoli, aħjar tkun il-level ta' protezzjoni jkun ola għal-minorenni. Grazzi ħafna. Eh, Signorja, tixtaq titkellem dwar dan il-punt ukoll? Grazzi. Kenna ħafna diskussjonijiet fil-Parlament eh, Franċiż Eh, fuq din l-età jina kont proponejt 13 sena xie l-edukazzjoni li hemm bżonn tot ħafna f'dan il-qasam aħna konkludejna fuq 15 sena imma nibqaw insistu fuq eh, taħriġ infurzat u fuq il-fat li għanna bżon nedukaw minn liktar eh, età baxxa fl-iskejjel tagħna fuq din id-dinja diġitali u fuq ir-riskju ta' l-użu u dan qed nipprovaw nagħmluh bl-edukazzjoni nazzjonali bl-entitajiet differenti u l-ministeri konċernati. Grazzi. Imma, inkompli. U forsi nsaqsi l-ġara tiegħi. Inta tajt illi din l-età mhux importanti, imma anki mill-lat legali eh, jista' jkollha konsekwenza fuq il-kumpaniji li għandhom bżonn jagħtu bidu l-proċessi tagħhom. Okay, thank you very much. Tajjeb, grazzi. Il-kellimni miss u għasurralo minn Spanja. Grazie. Nishtiq ningrazzjak, President. Mela jina sen kompli u norbot ma dan il suġġett fuq l-età tal-minorenni, anki fl-qafas usa iktar ġenerali. Hija kwistjoni illi tħassibni ħafna għax għanna situazzjoni kif nista' ngħid ta' rivoluzzjoni autentika fil-protezzjoni tal-minorendi daw l-aħħar xhur. U għalhekk qed nibdew naraw ċerta distanza bejn ir-realtà u l-liġi. U għalhekk jekk dan ir-regolament ġie ispirat minn filosofija ta' kumbinat ta' taħlita jew rabta jew strateġija reattiva u strateġija proattiva u din is-strateġija proattiva u hija l-sfida il-kbira illi regolament laqa għalih b'novità kbira u għalhekk aħna għandna ħafna tama fih. Imma nibdow naraw ċerti lakune, ċerti sfidi illi żgur mhux forsi din l-istrateġija proattiva se tkun inqas effiċenti minn dik reattiva. Kif qalet ir-rappreżentant tal-Parlament Franċiż, ir-regolament qegħdin naraw eh, se jista jwassal għal disarmonizzazzjoni pjuttost kbir fuq livell nazzjonali, anki l-età tal-minorenni forsi l-iktar fatt evidenti. Eh, din niprovaw naraw bejn 13 u 17 eh, sena hemm dawk illi sat membri għażlu 13 sena, 14 sena, Franza 15 eh, sena, oħrajn 16 sena, jiġifieri disa tkun problema kbira ħafna meta niġu biex nigarantixxu l-effettività tal-implementazzjoni tal-liġi u għanna eżempju emblematiku huwa ċar ukoll dan l-eżempju il-kompanija WhatsApp qed tibat messaġġi lill-utenti tagħha fejn qed eh, jitolbu il-reaffermazzjoni tal-kunsens biex jużaw il-servizz ta' WhatsApp u e, jekk wieħed ikollu età iktar minn 16 sena. Ovvjament WhatsApp ovvjament għaslu il-faxxa l-iktar ola u t-konsidra illi eh, ekk solvi l-problema. Immi huwa ovju illi l-utenti kollha li għandhom inqas minn 16 sena 10 anki 10 sa 9 snin huma qegħdin jużaw il-kaxxa IVA qed jiklikjaw IVA qed jgħidu li għandhom iktar minn 16 sena u l-autoritajiet tal-protezzjoni tad dejta għandhom l-obbligu illi Eh, jipproteġu il-din leġislazzjoni fejn il-kompaniji eh, għandhom bżonn ikollhom mezzi raġonevoli biex jiverifikaw l-età meta jagħtu il-konsens tagħhom ġifieri din hija sfida enormi kbira ħafna biex ma jkunx hemm nuqqas ta' eh, fiduċja bejn l-utenti u l-liġi illi attwalment qed se tidħol fis-seħħ u qed tibda turi dawn il-lakuni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um... Grazie ħafna. Jekka u xaħtiħor, Iva. Grazzi għal kommenti għak specialment rigward tal-konsens, naħseb li huwa importanti għal kolħadd biex nħarżu bir-reqqa biex naraw kif il-kumpanija u l-enin eh, tiwet u aġġornamenti fil-politiki tal-privatezza fil-ġemat eh, um, illi qed wara l-GDPR jgħidu li taf il-butuna tajt li jena għandi 16 sena, ma jfisser xej, u għalek għamilt il-ressaqt il-kommenti għaj fil-għat tal-età, ma rriċ namel il-differenza bejn il-naqas il-najt li miex importanti il-differenza bejn 10 snin u 16 sena, iżda frankament ma nix mekanizmi biex n-proteġu n-minorenni għawnek biex ikonna salvagwardji differenti u l-proibizjoni, għajr il proibizzjoni miex se taħdem fil-prattika, il proibizzjoni li titol fi kontrat, eh, punti ħor fil-gwad tal-pop-ups mill-kumpaniji li referejt għalihom ħafna minnhom joffri li ċittadini eh, alternativi konsens issa jew iżjed il-qoddim ma jagħtux konsens um, iva jew le, din hija pressjoni li qed titpoġġa fuq l-utenti biex jillegalizzaw prassi qabel ma titol fis-seħħ il-GDPR il issir inforzabbli din hija problema reali ma nafx jekk tista' tattakka legalment iżda f'dan il-punt politikament għandna naraw x'qed jiġri bħalissa stess. Grazzi ħafna għandi fuq il-lista tiegħi erba MEP oħra, Sir Sipper Gomez, Stevens u Infeld. Eh, jiena se jekk għal xi membri tal-parlamenti nazzjonali oħra li jixtiequ jitkellmu jekk joġobkom indikaw lill segretarjat bil-formal blu. Signora Sipol mill-SND fil-Parlament Ewropew. Uh, I would like to look back because we decided Mela, aħna deċidejna dwar dan il-regolament fl-2016 u bekk kien hemm sentejn ta' tħejja għall gvernijiet għall-awtoritajiet, intraprizi, l-NGOs u eh, l-impressjoni tiegħi xi kultant tkun li biss fl-aħħar ġimgħat xi stakeholders bdew iħejju ruħhom. Ru għax inkella ma nistax nispjega la għaliex fl-aħħar um, erba ġemat l uffiġu tijaj ġeva ħafna mistoqsijiet preċiżi li qatt ma għom qabel. Mistoqsija waħda minn għandi hija kellna sentejn biex l lil kulħadd wieħed mill-għanijiet kien li narmonizzaw l-standards għax il-protezzjoni tad data kienet hemm anke qabel dan ir-regolament, iżda wieħed mill-għanijiet kien illi konna nittamaw, illi konna standard wieħed kull ingrin fl-Ewropa biex ikun iżjed faċli speċjalment għall-SMEs. Issa anke għaċ-ċittadini li jaqsmu xi frontiera biex ikonna standard wieħed. X'inhu x'inhi l-esperjenza tiegħek fil-gwatt ta' grupp ta' ħidma fit-tejjija fl-istati membri biex jadattaw ruħhom ma xi regolamenti li jistaw eh, eh, ikunu ġodda unbat mistoqsija fuq regolaturi għanda għandi staqrija mill-istampa li tajdinna li minn 24 autoritajiet li wieġbu fil-kwata regolaturi minn 24 regolaturi bis 17 iħossum lesti mamra sew biex eh, biex igawdu mill-opportunitajiet taħt il-GDPR Mela, l-autoritajiet tal- tal-dawn l-autoritajiet huma lesti u għandhom il-lodot kollha biex ikunu jistgħu jajnu l-intraprizi biex ikunu konformi mar regoli. Għandhom mistoqsija iżda eh, x'qed jiġu fil-gwad tal-ritratti, l-istampi. Eh, ma tissemmix fil-GDPR għandek eh, ritratt, għandek stampa ta' persuni li jinsabu kullimkien fil-pjazza, fil-istadju. Eh, tista' tuża dawk il- tuża dawk l-istampi jew trid eh, tikseb il-konsens ta' kull min ikun hemm fl-istampa. Forsi xi ħadd minnkom tistgħu tajdu x'qegħdin tagħmlu f'pajjiżkom jew għadha mistoqsija miftuħa din f'pajjiżkom ukoll. Nistieden? l-Sur Janik, Janik, ħafna. U grazzi għal-mistoqsija, specialment fil-gwad ta' tħejjija. Mux bis l-uffiċu tijak kien eh, bombardjat aħna u koll u dan ilu għaddeja l-axar sentejn, nizaf fl-axar ġemat u anki xur eh, is-situazzjoni eh, daret għall lar ħaġa tal-iskantament ġili ħadna l-impressjoni li jisal il prezzjoni ta' data spuntat mis xej dan mhux il-każ għax eh, kellna liġi fl-Awstrija l-aħħar 40 sena regolament huwa kontinwament ta' direttiva u eh, tal-standards komuni li applikaw fl-Ewropa. U bekk dawn għandhom jiġu aġġustati fil-pajjiżi individwali biex ma jkollokx il-forum shopping Mela, eh, daqsekka tħija l eh, u fuq dik il-mistoqsija, għanna affarijiet li suppost ġew ċarati u ilhom li ġew ċarati u kumpaniji li kellhom jiġu informati ħafna żmien ilu. U dakan dan jot anki għal obligi miżjudin hawnhekk. Xi kultant jgħin jekk taqra ir-regolament ilu fisseħ għall-aħar sentejn fil-prinċipju kien hemm eh, fażi ta' tħejjija, periodu ta' grazzja ta' sentejn. Eh, m'hemm xejn ġdid hawnhekk il-25 ta' Mejju mhix data illi eh, kienet sigrita laqas xejn. Kien hemm kummenti li daħlu f'ħafna oqsma' u dawn huma kwistjonijiet li ġew ċarati legalment iżda l-istess meta tħares li liġi differenti u regoli differenti daw irridu jiġu aġġustati biex jiġu applikati kif suppost. Issa, frigwad tal-mistoqsija 24 autoritajiet fejn 17 biss iħossu li huma preparati sew. Ovvjament ma nafux kemm hemm każijiet transkonfinali illi se jispuntaw fil-ġimat jew xhur jew snin li ġejn u din l-inċertezza ovvjament qed twassal għal a situazzjoni fejn ħafna iħossu iħossuhom li mhumiex preparati sew jina nifhem is-sitwazzjoni tagħhom jina laqas nista' nħares lejl ġejjin ġejjeni laqas jena, jina ma nafx jekk l awtoritajiet fl-Austria se jkunu lesti u preparati sew aħna ħejjejna pjanijiet u ħafna pajjiżi oħra għamlu l-istess. Jiena kuntenta ħafna dwar dan, iżda din hija ħaġa li rridu nieħdu nota tagħha u ovvjament rridu nagħmlu ħilitna biex nilħu l-ftem il-rekwiziti kollha tal-GDPR. Naħseb li taħt l-artiklu 52 erba' għanna l-possibilità li l-Kummissjoni tajn l-istati membri jekk eh, maħnix lesti biex eh, inwet u dmirijiet jitnasaw, dik hija l-istampa iżjed wiesa. Jiena naħseb li pereżempju fl-Awstrija et eh, et namlu xogħol xogħol iżjed li xogħol hemm xi affarijiet li rridu nagħmlu li ġew miżjudin u oħra li tnaqsu se nippenalizzaw, per eżempju. Ma konniex qed inħarsu lejn dawn id-dettalji bir-reqqa. Um, aħna jina ma nafx minn 25 ta' Mejju l qudiem kemm se jkollu jagħmel xogħol id-dipartiment adegwat um, jkunu mħejjin kif suppost jekk mhumiex pajjiżi ovvjament huwa obbligat li jagħmel it-titjib meħtieġ u bekk nasab li parlamenti għandhom dmir biex Ires u il-rekwiziti meħtieġa l-qoddim il-gvernijiet u anki l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta. Grazzi. Hemm ħafna taqsimiet fil-mistoqsija tiegħek issa fuq l-Awtorità Nazzjonali tagħna kif qatt il-CNIL ilha eh, fundata mill-1978 u rat il-mezzi tagħha jevolvu ruhom, jizdidu bil-strumenti eh, tekniċi, eh, legali u għamlu l-sperimentazzjoni tagħhom ukoll. U għalhekk eh, fil-qari ta' dan it-test il-ġdid il-faxxa l-spettru dejjem twessa u għalek aħna nafu il-knil CNIL dem se jkollu bżon mezzi addizzjonali u nafu l-koll fil-parlament tagħna din hija xi ħaġa li bżonn narawha anke mill-ottika baġitarja u għalhekk aħna se nimbuttaw biex l-awtorità tagħna tkompli biex tissaħħaħ ukoll fil-snin li ġejjin edha tipprepara ruħa diġà dawn l-aħħar sentejn ħarġet videos u linji gwida u organizzat konferenzi u provat u koll li torbot ma' soċjetà ċivili tat eh, unions professjonali biex huma wkoll ħarġu l-membri tagħhom aħna bħala deputati nipprovaw ukoll illi nipromovu dan it-test fil-kumpaniji pereżempju u għalhekk il-preparazzjoni għadejjem differenti skont id-daqs tagħhom u kif qalu l-kollegi l-iktar kumpanniji iż-żar jitħasbu ma' inkwetati imma l-autorità tagħna għandha rwol kbir biex takkompanja lil dawn il-kumpanniji u hekk se tkompli tagħmel u hekk dejjem għamlet. Nittamaw illi fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu insaħħu dan ir-rwol li jakkompanjaw il-kumpanniji. Grazzi ħafna Forsi kumment wieħed biss għal dan id-debattitu li qed ikollna hawnhekk meta niġu għal libertà tal-kelma hemm l-artiklu 85 il-ħtieġa għall-istati membri illi jaqdu dmirhom wara kollox. Iva, fi Franza għanna u kol test fuq il-dritt għall-immaġni illi u koll jikonċerna dan l-aspett eh, kollu u bżonn ta' autorizzazzjoni għat-tfal fil laqat kollha dan id-dritt emson jiġi eżerċitat dan huwa test illi huwa differenti mill-GDPR u diġa' esista qabel. Ok. Tajjeb wis, grazzi ħafna. Issa għanna żewġ membri oħra mill-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad inkomplu bil-MEPs l-ewwel eh, Sinjura Esken mill-Ġermanja. Grazzi ħafna l-odwa tajba u grazzi ħafna tal-li tajtna din il-possibilità illi diskutu fuq il-GDPR u il-konsekwenzi fuq livell nazzjonali aħna interessati kollha naraw l differenzi l irtijiet tal-bniedem, l-implementazzjoni fil-ħajja ta' kuljum u hemm bżonn illi nsaħħu l-istrumenti. U għalhekk hemm din il-kwistjoni jekk jiena qegħdin film, jgħat nagħmel film pereżempju ta' traffiku eh, ta' madwari biex eh, nuri li jista' jkun hemm lok għal xi inċident, din dan huwa ksur ta' regolament ta' protezzjoni ta' dejta aħna nixtieq nkunu nafu fuq każijiet bħal dawn fil-futur fil-Ġermanja bħal f'stati membri oħra u ma xiftit eh, skomdi inkwetati kellum sentejna l-implementazzjoni tal-regolament imma għatfadal minnu skomdu fuq kem eh, ċerta heffa dawn l-autorità supervizjoni se jimponu il-multi per eżempju, specialment fil-Ġermanja stess. L-avokati kem se jdumu biex jibatu it-tri ta' twissija ta' avvis u l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili daw l-assoċjazzjonijiet iż-żgħar huma nkwetati mhux ħażin. Grazzi ħafna is-Sur Martin Toledano minn Spanja. Grazzi ħafna, Sur President. Huwa ovvju illi aħna qegħdin noħolġu fuq regolament fuq xi ħaġa li hija ħajja illi qed tevolvi ruha, tiżviluppa ruha, jiġifieri liġi ta' protezzjoni ta' data f'kull wieħed mill-Stati Membri tagħna tista' tkun iva jew le effiċenti ma mhux se tkun omoġenja fl-Stati Membri kollha e, din hija mbottatura kbira, però mhux se tkun l-aħħar waħda u żgur se tkompli tadatta ruħa tevolvi ruħa. Jiena xtaqt noħroġ xi ftit kummenti eh, Eh, bħala il-spokesperson tal-Parlament ta' eh, Spanja. Iġifiri, għawnek għadin nitkenmu ħafna fuq id-direttiva, IVA, imma għanna il-regolament u kol il-6-8 fuq il-protezzjoni ta' data l-investigazzjonijiet permezz eh, tal-entitajiet Ewropej li jistgħu jkunu tal-inforzar tal-liċi tal-pulizija U l huwa importanti li nirreflettu fuq il-fatt li teżisti esiġenza ta' protezzjoni ta' data illi meta naraw il-kumpanniji privati u ovvjament li jiprovdu servizz li jagħtu benefiċċju ekonomiku għandna bżonn nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-interess pubbliku tal-Aġenzija u l-Istati u li ġestixxu id-data Eh, breqqa kbira imma wkoll bċerta supervulzjoni ġudizzjarja biex tevita, illi jkun hemm id-delitti jew ħsara lill-utenti issa fuq il-minorenni kif qal il-kollega wkoll u semma eh, il-każ tal-minorenni u koll għanna bżon naraw liġijiet merkantili u koll u tal liġijiet kummerċali għanna bżon illi naraw illi ċerti minn dawn il-kontratti li wieħed ikollu online edin naraw jekk jekk nistawx nagħtu protezzjoni speċjali dawn il minorelli għax dawn il-kontratti li qegħdin niffirmaw u qed jitlu fis-seħħ aħna nkunu nistgħu nannullawhom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Gomez mill-SND. Grazzi ħafna nixtieq nowel nirraġixxi għal kollega mill latvija illi saqsa jekk forsi għandix bżonn naħsbu fuq il-leġiżlazzjoni antitrust biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra pożizzjoni dominanti ta' pjattaformi diġitali l-kbar bħala Facebook, Google u aħrajn. Jiena naqbel miegħek bisħieħ. Naħseb iva tassew għandna bżonn dar u ferm iktar għandna bżonn ta' taxxa u dinja kwistjoni kruċali mhux biss biex inkissru il-pożizzjoni dominanti biex ikonna trattament indaqs ukoll mal-SMEs f'dan il-qasam. U naħseb li dan huwa punt importanti ħafna li aħna leġislaturi e, nassumu nerfaw responsabilità tagħna aħna fil-Parlament Ewropew ħarriġna b'rakkomandazzjoni konkreti eh, b'interazzjoni mal-Kummissjoni li toħroġ proposti fuq it-taxxa digitali u din hija ħaġa essenzjali u dan huwa mezz mezz wieħed kif nistgħu niddoppjaw dak li huwa il-GDPR, iġifieri outreach universali għal dik li hija leġiżlazzjoni. Ovvjament, fid-dinja digitali fejn nejxu imma wkoll li lin minn dan l-impatt. Issa l-mistoqsijiet tiegħi huma dawn l kellima inklusa int jana. Nafu illi il-GDPR hija applikabli universalment. U nafu illi l-kapaċità illi nkunu nafu xed jiġri bid-dejta ta' ċittadini tagħna illi per eżempju responsabbli responsabli kol ħafna pjattaformi mhux biss fid-dinja orjentata lejn is-suq bejn xi mod ieħor wieħed jista' jkollu skandlu bħal Cambridge Analytica, imma ħen nikkonsidraw kumpaniji bħal Alibaba One Way illi skont il-leġislazzjoni ċiniża suppost ikollhom id-data illi għandhom mm, eh, maħżuna fiċ-Ċina għaliex kif se nagħmlu u x'se nagħmlu. Fl-opinjoni tiegħi aħna bħala Parlament Ewropew Parlamenti Nazzjonali ma jistgħux ikomplu eh, jinjoraw din is-sitwazzjoni ħafna mill-gvernijiet tagħna għandhom kontratti ma' dawn il-kumpaniji u qed jagħmlu disponibbli d-dejta ta' ċittadini Ewropej. dinja mistoqsija l għolinija tiegħi. Xsibtu fuq dan l-aspett u kif nistgħu naġixxu. Umbat naqbel ħafna mal-kollegi li qalu illi għanna bżon ta' taħriġ intensiv tal-prosekuturi, maġistrati, mħalfin, għax dinja dinja li fiha din nejxu u taħt il-kappa tal-GDPR se jkollna ħafna każijiet qudiem il-qorti ovvjament imma xiġri meta l-istati tagħna huma stess ikunu responsabbli. Ħan immaġinaw jekk skandlu bħal men fl-Indja, per eżempju, Black imsejja program ħarar illi huwa program ta' identifikazzjoni nazzjonali u huma l-aġenti tal-istat li qed jużaw ħażin id-dejta taċ ċittadini għal skopijiet differenti, frodi, eċċetera meta u l-istat li jkun responsabli għad database għal ċittadini tagħna għal taxxa sigurtà soċjali, eċċetra, u dawn jagħmlu użu ħażin, din hija xi ħaġa li GDPR jista' jkollha regoli ġenerali ma mbagħad għandhom son jiġu applikati mill-rati meta jkun hemm każijiet bħal dawn. Dan il-punt qed jiġi konsidrat mill-awtoritajiet nazzjonali meta jiġu biex jaħsbu fuq l-implementazzjoni tal-GDPR Thank you very much. Uh, I'd like to first... Uh... Iva, finalizzajt il-lista tal-MEPs, mbagħad ikonna l konklusjoni u t-ċirbiet tal-aħħar, issa s-Sinjura Stevens imis. Danki għal voorzitter. Grazie ħafna. President, nodba tajba l kollegi, diġad għajmu ħafna punti imma jina nishtiq niġilura għal fat illi issa għanna il-regolament ġenerali ta' protezzjoni ta' data fuq livell Ewropa ma, ma kif nistaw s-sob ne garantixxu illi jkun hemm applikazzjoni uniformi. Issa għanna 28 u bazzi se jkollna 27 stati membri u kollha għandhom l-awtoritajiet ta' protezzjoni tad data tagħhom għandek stat membri kbar u żgħar mhux dejjem għandhom l-istess risorsi u għalhekk huwa importanti illi l-interpretazzjoni tal regolament kun waħda uniformi u insaqsi wkoll fuq eh, Supervisura Ewropew da se intervjeni jekk jara l-istat membru mhuwiex qed jirrispetta it-test jew forsi qed jagħmlu qed jagħmel interpretazzjoni ħażina tat-test se jkun hemm xi sistema ta' kooperazzjoni l iskambju tal-aħjar prassi jew kif nistgħu nittrattaw pereżempju problemi ta' interpretazzjoni? Il-Kummissjoni Ewropea se jkollha rwol hawnhekk f'dan il-qasam biex tipprovdi l-imbottatura neċessarja u tiżgura il l-implementazzjoni tar regolament tkun waħda uniformi Umbaħt xnajdu fuq il-kumpaniji iż-żar diġa għom hawnhekk. Imma per eżempju hemm eh, organizzazzjonijiet li mhumiex għal liħ li jiddependu minn gruppi ta' volontira huma kif jistgħu eh, jirrispettaw l-obbligi tagħhom għax ta' spiss il-pariri legali mhuwiex disponibbli għalihom, mhuwiex aċċessibbli, u lek kif nistgħu nappoġġaw dawn il-kumpaniji, dawn l-organizzazzjonijiet iż-żgħar Dan huwa punt importanti jidkom tkellimtu fuq taħriġ, l-edukazzjoni u l-fatti li nħarġu n-nies fil-kumpaniji, imma naħseb li nsejna eh, settur importanti ħafna lan ġenituri. Il-ġenituri u koll għandhom ir-responsabilta għat-tfal tagħhom u għandhom son jizguraw illi tfal taħħom eh, tagħhom ikollhom l-assistenza dovuta u li jifmu dak li qed jitolbu minnhom u għalhekk tistaw tuni risposta mbagħad fuq il-kumpaniji l-kbar pal Facebook, etc. illi forsi jistaw jużaw xi mezzi biex jelbu ir-regolament, jaħarbu mir-regolament u eh, ikollhom id-data jiksbu data jistaw jamlu hekk diġa' jelbu dan ir-regolament għax naħseb e, jistaw jamlu hekk imma nishtiq li kolli tweġibiet kif tistaw titrattaw dawn il-kwistjonijiet kollha. Grazzi ħafna għanna membru ta' Parlament Nazzjonali, e, Sinjura Vinde minn Spanja. Grazzi ħafna, President, tal-li daħħalt li fl aħħar minuta fil-lista ta' parteċipanti. Ir-regolamenti sitħol fis-seħ derwaqt e, bidla essenzjali illi e, jolqot ovvjament e, dan il-modell eh, li qed jużaw l-awtoritajiet u l-entitajiet ta' supervizjoni f'Spanja attwalment qed ikun hemm transpożizzjoni fil-Kongress tad-Deputati fil-Parlament u kien hemm iktar minn 350 l-emenda. Iġifiri bekk edin naħdmu biex nirrepreżentaw kollox lill komitat Dovut. Insaqsi Kif qalu kol il-deputat Rajo, aħna għanna bżon naraw u kol il-realtà li ma se tkun u għanna bżon nħorġu b'xi rakkomandazzjonijiet speċjalment da minn dawk li stati membri diġa' għandhom ħafna esperjenza kif u aħna għandna bżonn nużaw suġġerimenti tagħhom biex indaħluhom ukoll fit-test. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa, il sinjura Intvelt mill-grupp ALDE fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, President, jina kontenta ħafna li tikonna din il-laqa illum għax niftakar il-bosta bosta laqat li kedna biex nkunu nistaw naslu għal dan il-regolament. E, Inna d dijin mill-2012 lem għabel ma kena l-proposta u jina kontenta ħafna illi kienem tant attenzjoni għal GDPR grazzi wkoll il Cambridge Analytica li kella kampanja tajba ħafna għal GDPR imma dak li l-qotni għawnek bħal biċċa kbira tal-kellima ħafna mistoqsijiet minn nies eh, li huma nkwetati x'tfisser li GDPR kif jistgħu japplikawa, eh, ma jridux eh, obligi komplikati ħafna manna bżonn illi nfakru n-nies maħniex qed nibdew minn xejn diġà hemm direttiva li ilha hemm mill-1995 u dak li nkwetani li li huwa li apparentament il-livell ta' arfin huwa tant baxx u l nfurzar apparentement huwa tant dajjef illi n-nies laqas biss kellhom idea illi diġà kien hemm protezzjoni tad-dejta fis-seħħ u lek jekk wieħed ġestixxi kumpanija llum u qed tqum għal fatt li teżisti leġislazzjoni ta' protezzjoni tad-dejta x'ilek tam dawn l-aħħar 20 sena allura u din hija xi ħaġa li għandna bżonn nikwetaw ruħna fuqha għax ovvjament aħna allura ma ma minnix xogħolna jekk ċittadini ma jafux li hemm din il-leġislazzjoni għandna bżonn nitalmu minn din il-ħaġa. Għandi l-impressjoni wkoll li hemm ħafna nuqqas ta' ftejim, tarfin, in-nis li jasbu li għandhom bżonn illi jirrispettaw standards li huma għoljen ħafna, komplikati, mhux kulħadd għandu bżonn jagħmel hekk, jekk wieħed ta' furnar pereżempju għandu forn fabilment ma mhux suppost jirrispetta l-istess standards bħal Facebook u dan huwa messaġġ li waslu l-ċittadini. Tinkwetawx xruħkom, kalma. E, dak li qed iħassibni u se niddiskutuh dan il-punt wara l ofsar fortunatament ma nistax hemmhekk l-istat ta' implementazzjoni tad-direttiva. E, dan kien tassew pakket pakket u jina mħasba ħafna li nara l-implementazzjoni ta' direttiva hija kważi xejn. L-istati membri mhux qed jaġlu biex jimplementaw għaliex. Nsaqsi għaliex. U nixtieq tassow inħeġġeġ lil kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk illi jpoġġuha fi quċċata tal-aġenda tal-Parlamenti Nazzjonali għax l-iskadenza diġà għaddiet. U għalhekk naħseb illi l-Kummissjoni għandha bżonn ukoll tara mill-birqa ħafna din il-ħaġa illi jkun hemm implementazzjoni bċerta ħeffa minn akt tal-Sat Membri u jekk le jew jħolġu b'proċedura ta' ksur. Thank you very much. Um, we have one final speaker from a national parliament. Mela. Is-Sur Mikola Kic mill-Parlament tal polonia Ik joġibok. Grazzi ħafna, President. Senjuri, il-kommenti kollha illi saru fuq il-minuri u t-tfal, dawn huma kumment importanti għall-aħħar. Hemm ħafna problemi mill-lat prattiku. Jiena u koll nħoss illi l-level ta' arfin fuq il-GDPR għadu bax ħafna. Fis-Senat tal-Polonja aħna ħloqna grupp illi jaħdem fuq kif tista' titjieb is-sigurtà ta' tfal u l-minuri fil-dinja online dan is-suġġett għalin huwa priorità għalhekk aħna qegħdin nifukaw fuq trasparenza tad-data u l-proċessar tagħha. Din l-informazzjoni trid tinftiem mod faċli, speċjalment f'meta din l-informazzjoni tkun immirata għat-tfal u għal-minuri. Hawnhekk semmew ukoll kemm il-darba li l-ġenituri wkoll għandhom ikollhom ċertarfien fin u esperjenza dwar kif jedukaw lil uliedhom meta dawn jifaċċjaw il-proċessar ta' data u anka l-kwistjonijiet marbutin magħha l-problemi li jistgħu eh, jinħolqu. Aħna sa nitbu itra l-Ministru tal-Edukazzjoni fid-dawl tal-implementazzjoni tal-GDPR, aħna nixtiequ li l-iskejjel jorganizzaw bħal kampanji ta' kuxjenza u anka jintroduċu xi ħaġa fil-kurrikulu ħalli l-ġenituri ma jitħallewx weħidhom eh, ħalli it-tfal ikunu jafu daqsxejn aħjar kif jindirizzaw dan il-punt. Hemm bżonn ta' edukazzjoni iktar komprensiva għal minuri u għat-tfal u anka għall-allima u ma nistax nisħaq biżejjed kemm importanti li jkun hemm din l-informazzjoni lil atfal u għal minuri. Importanti illi kull tip ta' informazzjoni li tista' s-saxħa il-ħarsin ta', ta data għal minuri u għatfal hija importanti ħafna li jekk ikun hemm din it-tip ta' azzjoni. Fl-aħħar fissem il-PPL kelima li jmiss Grazzi ħafna, Signora Holmeier. Aħna naqraw l-affarijiet li tippubblika l kommissjoni kellna komunikazzjoni li ħarġet fl-aħħar ta' jannar fuq il-komunikazzjoni u anka linji gwida tal-implementazzjoni tal-GDPR mill-25 ta' Mejju. Jiena rajtu dan id-dokument u qed nara illi l-ispeċjalisti fuq il-ħarsien tad-data u l-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 għad om ħafna x'jamlu fuq l-linji ta' ċertifikazzjoni, fuq il-konsens u anka fuq dispożizzjonijiet oħrajn. Nanka fuq il-kontrollatur ta' data dan il-grupp ta' ħitma qatt irid jaħdem fuq dawn l-aspetti kollha u oħrajn. Iġifieri minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkun hemm iktar sforz biex niżguraw li dak li aħna se nadottaw fil-verità jiġi proċessat mill-Kummissjoni għall-Istati membri sabiex ikun hemm ċerta uniformità fl-implementazzjoni. Apparti minn hekk inna nejdu li l-kumpaniji li rridu eh, jipreparaw għal din il-bidna, pero fe għandhom xjaqsmu l-SMEs, għandhom għandhom xi rizorsi legali kollha, kumpanija li kun ma jkollha tmin impjegati mhux ħajkolla avukat illi ikun dedikat għall-implementazzjoni tal-GDPR, ġifiri ma jkollhomx anka l-edukazzjoni legali li hemm bżonn u l-qasbis ikun jistgħu jħallsu għalija. Jiġifieri jrid ikun hemm xi tip ta' assistenza minn forsi anka permezz ta' supervizur jew li aħna fil-Ġermanja hemm 16 il-supervizur skont 16 il-Bundesländer differenti. U hemm bżonn li jkun hemm interpretazzjoni uniformi, jekk ikonna 16 interpretazzjoni differenti fil-Ġermanja, ħseb wara kemm ħajkonna eh, differenza fil madwar l-Ewropa kollha. Naħseb illi eh, dak li jkun issa qed isir jafbija Issa din il-bidla li forsi ċerta kumpanija ma kellhom xi riżorsi li kellhom bżonn qabel. Hemm kumpaniji illi bħalissa sempliċement qed jalqu s-siti elettroniċi tagħhom għal xed jibżaw li qed jagħmlu xi ħaġa ħażina u li se tittieħed xi azzjoni legali kontrihom. dak li jkun anka forsi jibża li mhux qed ikun konformi mar-rekwiżiti kollha u jibza' li tittieħed azzjoni legali kontrih. Dan għalfejn anka minħabba dak li jaqraw fil-medja, jiġifieri aħna nistaw inkunu arroganti fuq livell oli, però rridu nifmu koll li fuq livell iktar baxx dak li jkun forsi mhux qed jifhem x'għed jiġri u Għalek hemm bżonn illi tingħata assistenza u mhux sempliċiment nippuntaw eh, subajna lejhom u ngħidulhom ma ħadux bis-serjetà din il-bidla. Grazzi. Mela, issa sa ngħaddi l-kelma lil kumplament tal-panel biex anka jagħmlu l-konklużjonijiet tagħhom anke jirrispondu l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel sa nindirizza l-mistoqsijiet li saru lili. L-ewwel is-Sinjura Gomez fuq dak li jiġri jekk tkun saret xi ħaġa minħata l-istat. Eh, l-istati mhumiex eżenti mid-dispożizzjoni tal-GDPR xort iridu jżommu magħha u id-DPA nazzjonali ukoll għandu dritt illi jindirizza każijiet bħal dawn skont id-dispożizzjonijiet u anka li tittieħed eh, azzjoni illi ta' korrezzjoni. Fu eh, l-autoritajiet tal-ħarsin ta' data, żar, gbar, u jekk hemm dispożizzjoni għall iskambju ta' informazzjoni prassi tajba r rol tal kummissjoni Ewropea. Bħalissa diġa qegħdin naħdmu biex niżguraw il-regolament ikun implementat e, u interpretat b'mod koerenti. Din hija xaġa illi rridu nagħmlu għaliex għandna il-Kumitat Ewropew illi jiżgura illi ikun hemm implementazzjoni uniformi fl-istati membri hemm ukoll kooperazzjoni mal-Bord ta' Supervizjoni tal-Unjoni Ewropea li wkoll huwa membru tal-istess grupp ta' ħidma ġifieri xorta huwa parti mit-tim. Il-rwol allura tal-Kummissjoni Ewropea tista' titlob il dan il-komitat li jipproduċi opinjonijiet fuq ċerta suġġetti Fuq il-punt tal-assistenza għal kumpanniji iżar naħseb li l-awtoritajiet tal-ħarsin tad-dejta diġà għandhom ħafna informazzjoni fuq is-sit tagħhom, pereżempju dak tal-Awstrija hemm dawn il-linji gwida illi jiftemu wkoll minn nies li mhumiex esperti legali dawn l-istess linji gwida. U illi saret konsultazzjoni tagħhom kemm il-darba u b'dan il-mod dak li kun jista' jara x'jaffettwa lilu Ew memx għalfejn tkun avukat biex tifhimhom dawn l-affarijiet għandna wkoll newsletter li aħna nkunu ċerti li din tkun disponibbli għal kulħadd. Mbagħad fuq taħriġ għal ġenituri per eżempju, Naħseb illi il-ġenituri ta' tfal żgħar normalment ikollhom madwar 50 sena ġifri jkunu familjari mal-internet suppost. Anka forsi min ma jirrispettax id-dispożizzjonijiet tal-ħarsin ta' data jittieħdu azzjonijiet kontrihom u dan meta Fil-verità l-messaġġ ikun għadda mill-management tal-istess kumpanija. Naħseb li rridu namlu issa huwa li nitkellmu fuq il-każijiet fejn ma jkunx hemm konformità u Dan jista' jsir mill-kontrollatur nazzjonali. Din hija kwistjoni wkoll però li tiġi anka indirizzata fis-soċjetà in ġenerali. Sinjura Holmajer ukoll għamlet numru ta' mistoqsijiet fuq il-linji gwida u anka grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 hemm diġà 14 linja gwida illi anka tistaw tarawhom fuq is-sit elettroniku u dawn ġew adottati wkoll mill-supervisur tal-Arsil tad-Dejta Ewropew. Signora Holmajer, però dawn issa ma disponibli issa. ġifri podġo fuq, is sit tal-internet bej jannar u april. Jina ma rridx ingidbek Sinjura Holmajer, però naf illi dawn il-linji gwida ilhom fuq sit elettroniku tal-grupp ta' ħidma artiklu 29 għal ħafna aktar minn qed inti. Ġew adottati matul dawn l-aħħar sena u nofs. Issemmew pereżempju negozji żgħar bħal pereżempju xi furnar Eh, kumpaniji żgħar u negozji żgħar li jistgħu li huma nkwetati fuq dawn il-bidliet. Per eżempju, fl-Awstrija kien hemm entitajiet li spjegaw dawn id-dispożizzjoni tal-kumpaniji iżgħar, però jista' jkun li dan ma jkunx biżejjed. Ħafna negozji u negozji żgħar illi huma inkwetati li jista' jkun hemm eh, pieni kbar eh, Dan mhux ħajkun il-każ, dan mhux affarijiet li ħajsiru mill-ewwel, eh, ħajkunem hemm xi forma ta' twissija qabel jittieħdu pieni kontra dawn in-negozji l-awtorità regolatorja trid tqis dawn l-aspetti. Ms. Jimilovic. Thank you. There are so many points I would like to make, but I try to make... Mela, Minnaħa tiegħi numru ta' punti l-ewwel fuq l-antitrust. Naħseb illi din hija l-isfida il-kbira illi jmiss nittama li din tkun kwistjoni li jirnexxinna nindirizzaw, però nfakkarkom ukoll illi din mhijiex kwistjoni sempliċiment illi aħna noħolqu distinzjoni bejn kumpaniji differenti, irridu nħarsu lejn l-aspett ta' interoperabilità u li anka jkun hemm aċċess għal dawn il-pjattaformi ħalli dak li jkun ikun jista' juża dawn il-pjattaformi b'salvagwardi ikbar. ħafna Eh, kummenti illi saru, saru kol fid-dawl ta' din il-bizza illi jista' jkun hemm il-kumpaniji iżar li jistgħu ibatu minħabba dan ir-regolament il-ġdid, m'hemmx biżjed informazzjoni. Naqbel ma' Sinjura Helenik illi hemm numru ta' rizorsi li huma disponibbli inkluż dawk maħluqa mill-NGOs, bħal pereżempju n-netwerk Tana, Jiġifieri hemm ħafna arfin għarfien li hemm nijes hija kampanja ta' inta ta' kuxjenza pubblika. Aħna bħala grupp ta' NGOs eh, provajna nappellaw l kummissjoni Ewropea ma' l-entitajiet nazzjonali biex ikun hemm xi forma ta' finanzjar eh, biex issir kampanja bħal din u dejjem għalunna le ma nafx għalfejn dan huwa il-każ, naħseb dan huwa falliment kbir għaliex ma nistax nifhem għalfejn entitajiet li għandhom budgets eh, għal din it-tip ta' ħidma għalfejn mhux qegħdin jintużaw dawn il-fondi biex tinħoloq kampanja ta' ħolqien eh, ta' kuxjenza pubblika u naħseb issa qegħdin imbatu eh, l-effetti ta' din il nuqqas ta' informazzjoni fil-pubbliku. Is-Sinjura Endvelt qalet illi dawn l-sfidi u anka il-bidla u l-interpretazzjoni differenti li tista tinħoloq. Fil-Polonja, per eżempju, bħalissa tantem eżenzjonijiet li għedin imorru kontra il-loġika ta' din ta' dan ir-regolament. Ġifri fl ħar mill-aħħar għedin qegħdin noħolqu inqas standards jissu dak kollu li jaqa taħt eh, servis ta' intelligenza, per eżempju, eh, jgħat jina ta' eżenzjoni, meta fil-verità dan ma kienx l-intenzjoni. Apparti minnek, irridu nħarsu u koll l-amministrazzjoni pubblika u koll fil-GDPR għaliex dawn eżenzjonijiet illi saru minnaħata l-Istati membri u forsi ta' li kunem monitoraċ minn din l-awla u anka mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura Enjon. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, et nara minn dan id-debattitu li għanna ħafna tħassib komuni Iġifiri fil-xur u snin ġejn se jkonna naħdmu fl-imkien parlamenti nazzjonali u l-kollegi tagħna mill-Parlament Ewropew fuq suġġetti li huma fondamentali. Iġifiri il-Komitat Ewropew se jkollu ukoll ħidma importanti ta' koordinazzjoni eh, fost l-autoritajiet nazzjonali kollha biex jiżgura illi l-interpretazzjoni hija l-istess implementata kif suppost. Dawn huma kollha affarijiet essenzjali u biex nirrispondi għal xiħut minn mistoqsijiet għal dawk li huma l-SMEs, naħseb il-messaġġ li għandna bżonn inwasslu wieħed mill-prinċipji fondamentali dan ir-regolament ġifiri li huwa ġdid, ovvjament meta mqabbel ma' direttiva ta' qabel, illi kollox huwa għabbażi tal-analiżi tar-riskju. Iġifieri m'hemm xaqsam bajn Facebook u l-furnar, għana hawnhekk għandna bżonn waslu messaġġ illi kulħadd ikun jista' jifmu. Mill-ġdid, prassi it-tajba, skambju ta' bejnietna kif ukoll mal-awtoritajiet u aħna edin fil-bidu ta' proċess li għanna bżon ninkomplu, nimmonitorawħ, u naraw jekk madniex it-triq tajba jekk qegħdin nimxu l-qoddim u jekk għandi xewqa jiġifieri fuq dak kollu li jiena smajt dalodu anki dak illi għajmet il-ġara tiegħi jekkux possibbli li konna paragun ta' dawn il-tests forsi l-Komissjoni tkun tista' tagħmlu u l-Parlament ikun jista' impenja ruħu f'din il-ħidma biex naraw fil-fatt il-punti illi jistaw joħolqu dibattitu. Imma inkomplu naħdmu biex ikonna iktar konverġenza fis-snin li ġejjin. Grazzi. Merci, thank you uh, everybody for taking Grazzi ħafna l-kulħat tal-li parteċipajtu f'dan id-dibattitu eh, fl-ewwel sessjoni tagħna nerġa' ringrazzja l-kelliem għal darba oħra. Issa nistieden il-kellima ta' t-tini sessjoni sabiex xina domana. Is-sur Juri de Kafan, is-sur Luke Hendrix, kif ukoll is-Sinjura Pascal Geli. Din it-tieni sessjoni hija wkoll fuq il-votazzjoni tal-GDPR però issa sa nifokaw fuq l-impatt għas-settur privat li inkludi l-SMEs li pontu ukoll semmejna fid dibattitu tal ewwel sessjoni issa nistgħu nelaboraw daqsxejn iktar fid-dettall. Mela, issa nistennew il-kellima jnaqdu u nkomplu. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Mela, signori. Issa nistaw inkomplu bit-tini sessjoni Allum. għall laqanter Parlamentari tal-lum fuq l-implementazzjoni tal-GDPR. Għal din is-sessjoni jiena għatnu pieċir nilqa il-podium is sur Judika l-fan l-Associate General Council ta' Ubisoft, is sur Luke Hendricks, direttur għal kwistjonijiet esterni u ta' politika ta' intrapriza li prezentaw koll SMEs u s sinjura Pascal Gelli, l-uffiċjal tal-ħarsin ta' data minnaħa ta' Schneider Electric minar dewmin sana il-kelma lill-ewwel kellim biex eh, U qabel namlu dan, nishtiq infakkarkom li hemm dawk il-formuli sofor biex eh, jekk intom tkunu tixtiequ tintervjenu għal dan eh, qed nirreferi għal membri parlamentari mill-Parlamenti Nazzjonali l-MPs naħdmu bħas soltu għal 10 minuti l-ewwel kelliem. Grazzi ħafna u grazzi ħafna ta' din l-istedina. Aħna kuntenti ħafna li konna din l-opportunità li konna dan l-skambju eh, ma'kom fuq eh, suġġett tant importanti li jahra il-GDPR f'mod partikolari kif ta' fuq leġislazzjoni Ewropea għanda valuri intrinsiċi ta' demokrazija tkun il-protezzjoni ta' data personali jew ir-rispett tal-ħajja privata. U fl-Ubisoft aħna qegħdin naraw il-GDPR bħala opportunità ta' deb u biex hekk iċ-ċittadini, l-individwi u minnu responsabli ta' trattamentu kolli mħares. Issa, mela, il-lat pozittiv tal-GDPR huwa illi eh, eh nisħu dawl eh, fuq l-Europa, iċ-ċentru tal-informazzjoni, tal-attenzjoni fuq il-protezzjoni tad data u edin naraw iktar u iktar tiżdied l-omoġenità tal-approċċi għal dak li hu protezzjoni tad-dejta fl-Ewropa. Jiġifieri l-approċċ tagħna huwa msejjes fuq dawn il-valuri intrinsiċi tal-protezzjoni tad-dejta personali u waqti fil-naħal oħra tal-Atlantiku għandhom approċ differenti u aħna kuntenti ħafna illi l-Ewropa qed tieħu dan l-approċ biex hekk ikun hemm iktar protezzjoni tad-data. fl biex nippreżentakom lil kumpaniji tagħna għandna 30 sena bil-video games għandna xi 13 l-elf eh, impjegat f'studios madwar il-dinja u hemm xi 100 miljun Eh, laba li jkunu fuq il-kompjuter, jew fuq konsol, jew fuq il-laptop, u għalek aħna nishtiqu nofru l-aħjar esperjenza possibli. Aħna na enjoy plus trust biex ikonna l-fiduċa ta' l-laba imma għanna bżon nirrispettaw u koll id-data personali tagħhom biex hekk insaħħu permezz tal-GDPR il-konfidenza u l-fiduċa li għandhom il-laba fil-kumpanija tagħna jekk ikollhom pereżempju xi problema biex noħolqu forsi stejjer differenti wieħed ikollu bżonn data personali indispensabbli u għalhekk il-GDPR eh, ukoll tofrina iktar trasparenza f'dawn il-lopi opportunità wkoll għall kumpanija tagħna biex insaħħu reputazzjoni tagħna, opportunità wkoll biex insaħħu l-gvernanza tagħna tad-data. Ta kartografija aħjar u opportunità wkoll illi nbidlu eh, restrizzjonijiet potenzjalment legali għal dawk kompetittivi. Wale kif nitrattaw l-implementazzjoni tal-GDPR fil-fat aħna eh, waqafna diġa miżuri differenti, adattajna teams tana. Aħna u koll għamilna kartografija ġida tal-ideat tagħna u strumenti biex ikonna iktar trasparenza u kontroll u supervizjoni u ek eh, kol ħlaqna gruppi ta' ħidma u għal dak li huwa tisħiħ ta' tim stana aħna saħaħna ħafna it-tim stana fuq id-data privacy, il-privatezza ta' data u għal dawk li huma l-SMEs, l-iktar u assoċjazzjonijiet ukoll u hemmhekk aħna Eh, naqsmu magħhom il komplessità tas-sistema. Għandna gruppi wkoll informali fil-kumpanija tagħna illi jintaqgħu kważi kull ġimgħa anki wara talba informali biex hekk noħolqu rabtiet anki interni biex niproponu eh, kontrolli, miżuri ta' kontrolli mtejba lill-laba tagħna u aħna anki fil-ġanet li ġejjin, fil-xur li ġejjin, eksen komplu namlu għal dak kumbat li għal ġornament tal-li privacy se minn direttiva għal regolament u dispeċina illi li privacy ma ġietx adottata u daħlet fi seħ fl-istess waqt bħal GDPR għax aħna qed nipprovajn nanticipaw dak li se tkun li privacy forsi nanticipaw wisq imma dik li kompetitivi taħna naqra il qoddim imma nistgħu morru ferm iktar lilin biex hekk ikonna iktar uh, il-laba tal ekonomik tar fiduċi u revetaw l-skandli. Għana sen komplu nsaħħu l-database tagħna u eh, dan dejjem jiġri anki fil-laptops tagħkom u l-computers tagħkom u ġifri dan l-eserċizzju huwa interessanti però kompless fl-istess waqt għandna msiħba illi jgħidu illi eh, hekk qed insaħħu il-privatezza tagħna u ek ma jkunx hemm iktar dubji inxejnuhom u għal daqstant għanna data rilevanti dan huwa din hija leva kompetittiva tagħna qegħdin naħdmu ħafna fil-kartografija, fil-mapping ġifiri, u dan il-mapping jippermettina niddiskutu mal-kollaboraturi tagħna biex ikunu iktar eh, sensitivi u kunu jafu iktar fuq il-privatezza u grazzi għal GDPR id-data kollha li nistgħu nidifikaw indirettament jew direttament pal per eżempju IP uh, eh, address, karattru personali, din hija wkoll bidla fil-mentalità u dan jispjega li jkun hemm kontaminazzjoni meta wieħed ikollu laba per eżempju identifikaw l-ismijiet isir data personali din hija rivoluzzjoni interessanti ħafna li diskutu hawnhekk magħkom illum u opportunità wkoll illi kollaboraturi kunu jafu ferm iktar fu dan is-suġġett il-sebe design ukoll tfisser li iktar minn 13.000 kollaboratur fid-dinja jkunu iktar konxi ta' eh, l-privatezza u għanna strumenti illi jgħinuna biex nkunu iktar interattivi għax eh, aħna għanna per eżempju loba bħala Assassin's Creed u oħrajn u għal daqstant stant għana se nużaw u koll eh, partijiet anki fil-video games tana biex fil-loba stess ikunem miktar tarif fuq il-privatezza ma' b'mod iktar eh, ħafif u għal daqstant forsi jem kumpaniji li forsi mandomx Eh, possibilità ta' e-learning, imma forsi tistaw tirriflettu b'mod komuni biex eh, tkunu tistaw ukoll tinvolvu dawn il kumpanji iż-żar ukoll. Hawnhekk ukoll għandna miżuri ta' sigurtà tinsaħħu s-sigurtà ta' databases tagħna għax dejjem hemm dawk li jippruvaw jidħlu fil-database u għandna miet ta' persuni speċjalizzati ma din wafqu gruppi speċjalizzati u koll biex ikunu jistaw eh, jamlu tajjeb pal kull tip eh, ta' lakuna li jista' jkollna fis-sigurtà tagħna għal dawk li huma l-hackers. U din hija sistema li hija dejjem disponibbli kuljum. Għallina din opportunità biex nsaħħu s-sigurtà legali tagħna wkoll u l-obbligi li aħna nesiġu mill-imsieħba tagħna l dik li għas supervizjoni u eh, aħna ħadna l-ispirazzjoni tagħna minn dak li pereżempju għajdinna l-GDPR anke għal dawk li huma l-ftehmet li għandna u hawnhekk naraw l-universalità tal-GDPR x'għandna qaturi Amerikani, xfi dawk kollha li għandhom rwol huma Amerikani, jippravaw dejjem jimbuttaw iktar u aħna għamna aħna nixtiequ illi tassow ħadd jaħseb għal dan il-kunċett tal-GDPR bħala wieħed universali u għalhekk tajjeb li hemm inqas formalitajiet lejn regolatur u responsabilità bżonn jerfawa eh, kull kumpanija, il kumpanija kollha. U veru li kellna xi ostakoli, xie eh, xi xkil, per eżempju fuq l-ekstraterritorjalità, jekk għandniex bżonn napplikaw il-GDPR għall-laba kollha, per eżempju fiċ-Ċina, eksen se nipproponu l-istess drittijiet pala kontra parti jekk jiġu hawnhekk fl-Ewropa u dawk li jiexu hawnhekk u għedin taħt il-kappa tal-GDPR u ħana għadna se napplikaw l-istess regoli għall-laba kollha madwar id-dinja. U eh, forsi mod terz sintetiku ek jistaw ikonna laba li jkunu iktar fiduċjużi fil-kumpanija tagħna u s-servizz li Ubisoft toffri Napplikaw l-istess regoli tfisser li jkun hemm iktar drittijiet għall-aċċess u għalhekk f'din id-dinja ġiditali x'imdaqqiet wieħed ikollu biss eh, laqas l-isem jew il-kunjom tal-persuna jkollok biss l-identifikazzjoni digitali. Iġifiri dawn huma il-mistoqsijiet kollha li aħna nsaqsu l-regolatur biex ikun hemm regolamentazzjoni tajba biex hekk ikollna approċċ kamuni aħna naħdmu wkoll ma' assoċjazzjonijiet professjonali eh, dawn huma kollha fuq livell eh, differenti u dejjem fil-qasam tal-video games u l-aħħar punt aħna tassew għandna bżonn li jkollna approċċ omogenizzat fil-applikazzjoni tal-GDPR. Per eżempju, il-Komitat Ewropew għal Protezzjoni tad-Data bżon li kollu l-pis li għax il-rest jkun hemm ħafna diskrepanzi ta' bejnietna u dak li ġa adottat u le. Ġifiri d-dinja diffikultà li qegħdin ngħixu issa għandna bżonn wara l-atti delegati jekk joġobkom provaw kem jista' jkunu jkun hemm omoġenità biex ma jkunx hemm dawn id-diskrepanzi u dawn dan il-kumplessità fl-implementazzjoni tal-GDPR li għandu pan natura stess tiegħu din viżjoni universali. Insomma, aħna narawha bħala opportunità ta' tkabbir, opportunità fejn kulħadd għandu bżonn jikkontribwixxi biex id-dinja li ssir ferm iktar diġitali tkun tista' ukoll tirrispetta l-utenti tagħha. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Surfan. Issa Sir Luke Hendricks, il-kelma li lek għal 10 minuti. Thank you, Chair. Uh... Grazzi, President. Jina kelli prezentazzjoni. Tajjeb. Grazzi. l għonnet net grazzi lill-Kumitat Libet għall-istedina għawnek l-lum. U joġobni anke titlu l-impatt fuq il-settur privat li inkludi l-SMEs ma nix ninsaw li 99% tal-settur privat tal-intraprizi huma eh, l-intraprizi saru medji. Um, iżda għal darbohra grazzi tal-li tisimawna għal dawk li ma jafux aħna ah, eh, forsi aħna ma eh, tafux bina Um, aħna l-organizzazzjoni ta' min ħaddem, aħna nirrappreżentaw il-, il, il aħna għanna 67 eh, membri organizzazzjonijiet, iżda għanna anki organizzazzjonijiet eh, Ewropej u nirrappreżentaw 12 eh, miljon intraprizi u 30 pajizi. U um, intraprizi ta' kull daqs li inkludu l-izzar u l-mikro intraprizi nishtiq nerġa lura għal l-2012. Aħna tisaw taraw fuq il-website konna eh, dak iż-żminijiet kena aspettattivi fil-rigward tal-regolament ġdid u eh, fidejkom biex taraw jekk eh, dak li tlabna leh dak iż-żmien jekk ksibnieh. Um, fl-ewwel post kien hemm bżonn li kellna bżonn neħdu konsiderazzjoni l iżviluppi l-ġodda, dawk tekniċi, eċċetra, livell li tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Iżda kellna bżonn ta' approċċ bilanċat ukoll fej kellna nevita wis piżijiet amministrattivi għall smes il-bżonn ukoll għal għad-drittijiet li jkunu miktubin bitċar um, u obligi wkoll għanna problema kbira mek u anki li nevitaw piżiet amministrativi oħra għal u gbar għall-intrapriżi zaru medji u bekk kena bżon ta' dispozzjonijiet li jgħin l-utent frigwa tal-SMEs u fil-panel ta' qabel il-kampanji tal-informazzjoni fuq il-protezzjoni tad-data um, appoġġati mill-Unjoni Ewropea flimkien mal organizzazzjonijiet rappreżentattivi fuq il-livell livelli Ewropej nazzjonali u reġjonali. Aħna eh, erġajna tlabna għal dan fl-2012 għal da kollu. Umbat fi rigward tal-GDPR u l-intrapriżi zaru medji xtaqt nisħaq li aħna bħala intraprenditorjanti eh, aħna Eh, inħossu għal privatezza, privatezza tagħna issa anki tal-klijenti tagħna u inħossu anki u eh, għal-qalbna wkoll l-istat ta' dritt nafu illi rridu nirrispettaw il-leġislazzjoni. Fl-istess waqt nilqaw il-proposta tal-Komissjoni għal regolament ġdid għax sibna li kien bilanċat tajjeb u kien hemm l-intenzjoni illi biex ikonna eh, leġislazzjoni waħdanija l-Unjoni Ewropea kollha kemm Naħseb illi eh, fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk ma konniex qed nirrispettaw l-ewwel approċċ hemm il-prova hawnhekk kien magħruf bħala l-ex Google leġislazzjoni fej kienet immirat lejn l-intrapriżi l-kbar u mhux dawk żgħar u medji. Aħna tlabna għal biex il-kommenti tagħna jittieħdu konsiderazzjoni. Tajjeb, dat ġara fil-passat minna mbagħad l-organizzazzjonijiet kollha fuq il-livelli reġjonali nazzjonali investew ħafna ħin biex ikune biex jagħmlu l-kampanji tal-informazzjoni u biex jiżviluppaw l-odot għal Eh, għal-kumpaniji żaru medji fuq il-livell nazzjonali kif ukoll eh, fuq il-livell settorjali għax anki setturi għandhom bżonn ta' approċċ partikolari u fil-fatt dana jaqbel mal-premessa 132 tal-regolament. Emmek eh, jinaħt li il-dmir biex jagħti odot u informazzjoni jibqa' fidejn id-DPAs. Iżda l-organizzazzjoni tagħna Um, ħadda din responsabilta. mbagħad fuq il-level nazjonali kena ħafna kooperazzjoni ma' DPAs. Jina għandi najt li um, da ma kienx ideali kull imkien, iżda um, il-riskju f'kull pajis u issa palissa jeżistu um, tajjeb bejn l-organizzazzjoni u d-DPAs u nittama li dana jibqa dej fil-anki fil-xur li ġejjin. Dan regolament, pero wassal għal ħafna spejjes, ħafna inċertezza wkoll u neġa lura għal dan il-punt anki għal ħafna frammentazzjoni. Eh, differenzi u diffikultajiet li għandhom, diffikultajiet kbar biex nimplementaw leġlazzjoni u hemm nuqqas tal-personal bil-ħiliet um, ehm, meħtieġ għal xi pożizzjonijiet partikolari u hemm id-diffikultà illi ma nifmux il-leġillazzjoni. il leġislazzjoni il Eh, natikom xi informazzjoni hawnhekk. SMI, eh, frigwar tal-SMEs ridu jaqraw biex jifmu leġislazzjoni għandek 88 paġna fil- fil- fil-ġurnal uffiċjali 29 eh, artiklu 29 għandek il-linji gwida li ġew publikati mill-grupp ta' ħidma ħamsa minnhom wara l-ewwel ta' jannar tal-2016 l-aħħar fis-16 ta' April tal-2018 fuq punt importanti ħafna fu konsens totali 237 paġna 158 paġna din is-sena din is-sena jiġifieri 60% u l-erba' tal-aħħar biss bl-Ingliż xi 67% eh, u hemmhekk għandna problema għax jien naħseb li l-komunikazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea trid issir bil-lingwa taċ-ċittadin. Bekk hemmhekk għandna problema wkoll. Il-Parlament però ħan konsiderazzjoni l-SMEs fl-artiklu 35.5 eh, fil-gwar tal- tal-proċessar hawnhekk eh, dan jgħid li dan m'għandux applika l-intrapriża li għandu inqas minn 250 persuna. Mbagħad għandek xi eżenzjonijiet jekk il-proċessar mhuwiex eh, eh, tas-soltu aħna ktibna itra l segretarjat biex naraw kif għanna ninterpretaw dan kollu għax il-Parlament aċċetta proposta li jgħid li SMEs huma eżentati iżda taħt l-artiklu 29 sissa marċevejna ebda tweġiba, issa hemm tweġiba fuq il-website fuq il ta' 16 ta' april li jgħid li għandna eh, eh, interpretazzjoni stretta għax kull eh, kumpanija fir-realtà jagħmel il-proċess tagħmel il-proċessar mod li ma jkunx mux ta' bil-fors. Um, L-intraprizi jissemmu għonek fil-premessa 13 eh, jissemma li jietu konsiderazzjoni il-bżonni speċifiċi tal-intraprizi mikro, zaru, medi. għana għana dan fil-artiklu 35 kif jina semmejt dan mhuwiex miex eċenzjoni. Iżda l-istati membri u anke DPAs qed jiġu mħeġġin meħġa biex jihdu konsiderazzjoni l-bżonijiet partikolari tal-intrapriżi żgħar, medji u mikro fl-applikazzjoni tal-regolament. U dan se jisieħ wara il-25 ta' Marzu. U dan huwa l-website mhux biex nagħti t-tort lil xi ħadd għax kulħadd għamel xogħlu. Hawnhekk għandna l-website tal-Komitat tal-Privatezza fil-Belġu jiena Belġan u bekk qed nirreferi għal Belġu u bekk ma xtaqx nagħti tort jew eh, nirreferi għal pajjiżi oħra. Dawn huma mhux tort tagħhom iżda huma onesti fl-aħħar mill-aħħar. Hawnhekk għandna Ma nixtawx nirrisponda l-mistoqsijiet kollha. Why can we Naqseb mistoqsija onesta din il għalix ma nistax inwieġbu għal mistoqsijiet kollha tagħkom. Imbagħad il-paġna ta' wara għandek spjegazzjoni oħra f'rigward ta' il għaliex u jiena ħadd screenshot fil-23 ta' April jiġifieri eh, xi jumejn ilu il għalix il-DPA tal-Belġu ma jistax ma tistax tirrispondi għal mistoqsijiet kollha tagħna għax xogħol għaddej, il-konsekwenzi mhumiex magħrufin sissa u din dan huwa DPS li qed jgħiduh dan mhux aħna u bekk naħseb li l-unika soluzzjoni u abbażi ta' dan aħna badna l-watma il-kamra tal-ospitalità il-litra l eurochambr fl-Europa l-Kommissarju Jurova biex nitolbu għal periodu ta' grazzja ta' sena biex natu rakkomandazzjoni lill-membri u anke lill-DPAs biex jinvestu iżjed fil-parir u appoċċa l-SMEs u biex impenjaw ruħom għal l sin illi ma joħorġux xi multi iżda iwissu biss fil-każ taksur. ksur u nasab li dan huwa approċ xera biex inwissu biex noħolġu twissijiet u insolvu s-situazzjoni in ġenerali u għandi najt f'diversi pajjiżi ħafna organizzazzjonijiet tagħna għamlu l-istess talbu l-gvern tagħhom biex jitolbu għal periodu ta' grazzja u koll. Jien naħseb illi qed jispiċali l-ħin. Iżda nittama li dan il-parlamenti anki il-parlamenti nazjonali jistaw jajnunna fil-talba tana biex nintroduċu periodu ta' grazzja. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi. Il-kellimni mis. Uh, Pascal Gelli. Grazzi. Signori, membri tal-Parlament Europa u tal-Parlamenti Nazzjonali, nixtieq ningrazzjakom u ningrazzja l-Kumitat tal-Libe għal din l-opportunità biex nispjegalkom il-programm tal-konformità tal-GDPR tana ah, talbuni biex ninformakom x'jaħdem u x'ma jaħdimx u bekk nittama li minister nkun provokattiva wis biex nibda b'kumment pożittiv rigward dak li jaħdem. Jina għandi ngħidilkom prosit għax grazzi għax xogħol ibestakom il-prozzjoni tad-data qed tieħu l-ikbar attenzjoni, qed tiġbet l-attenzjoni tan-nies hija minn ta' qudiem tal-azzjonijiet ta', ta konformità ta' ħafna kumpaniji lum il-ġurnata. Din hija kisba kbira kif tafu. Għan informakom dwar il-kumpanija il tiegħi Schneider Electric. Aħna minn ta' qoddim fuq il-livell globali fil-ġestjoni tal-enerġija. Aħna kumpanija kbira, aħna naħdmu fl-Europa, niġu mill-Europa, natu li bna fi Franza u għanna operazzjonijiet fi 28 stati membri. Iżda aħna kumpanija globali għanna 40.000 impiegati fl-Europa, iżda għanna 140.000 impiegati kullimkien fid-dinja barra minne. aħna neħdu l-proċedura d data bl-ikbar serjeta u bl-ikbar entuzjazmu jiena se informakom eh, fi tmin minuti li ġejjin eh, fil-gwar tal-program tagħna tal-konformità tal-GDPR biex ninformakom dwar il-kumpaniji l-kbar kif qed jaħdmu fuq il-konformità mal-GDPR. Mela, il-membri tagħna talbu il-, -GDPR il-dipartimenti legali um, biex jidaħlu fisseħ dawn il-programmi għal konformita ma' GDPR u bekk żewġ mexxejja inklużi lili um, talbuna biex indaħlu fisseħ dan il-programm għandna steering committee u bir-rapporti regolari għandna uh, eh, team partikolari li qed imexxu da kollu. Kif aħna eh, ġejna organizzati għandna team ċentrali fil-head fil office dan jaħdem fuq il-disin tal-programm biex jagħti spinta lill bqija tal-kumpanija jiktbu il-templates, il-politika u najnu l-28 stati membri u l-bqija tad-dinja biex implementaw il-programm fit-28 stat membru u anki foħra għaxanna il-zona ekonomika, Ewropea ekonomika, aħna tabnijom biex jaħtru eh, eh, manager tal-program u eh, fiż-żoni tal komerċali u biex jgħatu spinta lill-istruzzjonijiet li aħna fassannilhom. Naf li situazzjoni differenti għall SMEs iżda, għalina din hija proporzjonali ma' daqstana. Aħna għandna bej wieħed u ieħor 300 persuna li jaħdmu direttament fuq il-programmi ta' konformità tagħna jiġifieri fil kwad tal-missjonijiet jew xogħol biex jimplementaw l-istruzzjonijiet li aħna għandna. Il-programmi ta tagħna ta' konformità mal GDPR huma mfaslin fuq work streams dawn huma marbutin kollha mal-obligi illi joħorġu mill-GDPR. ma nistax nidħol fi xogħol kollu fil streamijiet kollha li għandna, iżda se nagħtikom idea dwar il-work streams tagħna. L-ewwel eh, work streams jibnu l-organizzazzjoni eh, ta' konformità mal-protezzjoni ta' data fil ta' GDPR. L-ewwel bil-ħatra tal-GDPR. Dan eh, mux taqsek, pero DPO irrit ikun aċċessibbli fil-istati membri kollha kemm huma l-artiklu 29 fil-grupp ta' ħidma qed jitolbu dan minn għanna u bekk jien għandi network tal-protezzjoni tad-data f'kull pajjiż. Il-missjoni tagħhom huma biex hija biex jiżguraw konformità mar regoli f'pajjiżhom u ikunu aċċessibbli għal suġġetti kollha li jridu jikkonformaw mal-GDPR. Jiena eh, eh, inkellimhom kull ġimgħa biex niżgura li qed wettqu xogħolhom kif suppost. Aħna eh, fuq net fil-organizzazzjoni għandha għandna kumitat ta' privatezza. Hawnhekk għandna rappreżentanti tal-organizzazzjoni tagħna tal-membri tal-bord li jistgħu immexxu l-politika tagħna u l-isqarijiet tagħna għall-klijenti. It-tieni, fit-tieni work stream qed naħmu fuq huwa l-komunikazzjoni. Aħna nedejna komunikazzjoni eh, ammonta enormi ta' komunikazzjoni lill-impjegati tagħna biex kulħadd ikun jaf dawn il-litri GDPR fuq l-internet għanna forum fejn nis jistaw jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom fuq il-GDPR u inwieġbu dan mistoqsijiet anki jekk ikunu um, repetitivi bekk noħorġu l-FAQs u li nibqaw um, natu informazzjoni għalihom u anki implementajna playbook bid-definizzjonijiet u bil-linji gwida biex eh, frigwad tal-notifika ta' privatezza kif tista' timla tikteb itra, kif timla kontrat mal-klienti. Eżerċizzju importanti ieħor kien illi timla dan ir-reġistru illi għanna nimloħ. Ek, aħna fassana l-loqsa un-bata reġistri aħna bdejna mill-template tal-jol tal-autorità tal-protezzjoni ta' data aħna ġornajni um, izvilupajnija, rajna x'kien hemm bżonn inżidu, kull pajjiż irid jimliħ u jieħu rapporti regolari mill kull pajjiż u aħna nsegu l-progress tagħhom u nħarġuhom ovvjament biex eh, jimluħ bil-linji gwida. Aħna nitolbu l-pajjiżi tagħna biex jevalwaw jekk id-DPA hija meħtieġa fuq dan Ovvjament hemm ħafna iżjed f'dan il-programm minn dak li jiena semmejt sissa il-checklist li jiġu mfaslin il-templates, il-politika. Diġa kena grupp tal prozzjoni tad-data eh, bil-politika illi naġġornawa biex nindirizzaw il-GDPR iżda hija politika globali. U bekk punt importanti illi qed naħdmu fuq huwa biex insibu u natu seta lil lodot għax qed naħdmu fuq eh, il-bażi tat-templates. U di mhix sistema effiċenti biżejjed meta tħares lejn naħa tagħna u bekk ħafna kumpanijiet jippruvaw isibu eh, fornituri biex jipprovdu il-fornituri biex jaħdmu fuq il-registry, fuq il-DPAs, compliance, il-konformità, il-flow mapping, il-, -il il-konformità mal-protezzjoni tad-data, illum il-ġurnata m'għandniex odda perfetta fissu, iżda qed nippruvaw insibuha u jew anki niżviluppawha. Se nieħu l-ftit minuti li fadalli biex nenfasizza dak li mhuwiex qed jaħdem u se nifoka fuq punt partikolari biex eh, nitkellem biċċar il-GDPR et ifalli fweda waħda li għamel eh, wettu illi konna għafas wieħed biss għal prozzjoni ta' data kull kien fl-Ewropa biex ikun iżjed faċli biex il-kumpaniji fl-Ewropa jkunu jista' jinnegozjaw fissu Ewropa u aħna nħossu li mal-GDPR dan mhux qed jaħdem. Eh, aħna narawh simili għal leġislazzjoni tal-Franċiża marufa bħala mifej, għandek il-saffi differenti, għandek il-, -il il-ħafna staff differenti fil-pajizi membri, per eżempju, e, fejn fejn trid per eżempju kif semmejtu illi taġġustjaw il-leta ta' tfal jew jew għandek oqsma li huma diffiċli ħafna fil-gwad tal-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali u jekk ikunu differenti dak ikun diffiċli ħafna għalina anke frikwad tal-informazzjoni u mistoqsijiet un mbagħad meta għandek differenzi li lejn minn dak awtorizzat mill GDPR, is-sitwazzjoni ssir anki iżjed komplessa. Eh, u għandek l-artiklu 29 u l-interpretazzjoni ta' GDPR, l-autoritajiet kollha tal-interpretazzjoni tad data Mnaw eh, eh, ammonti enormi tal-informazzjoni tal-interpretazzjoni tad-data mbagħad għandek il-gwida li l nazjonali nazzjonali tiddependi mill-GDPR illi eh, tistaw timmaġinaw meta jkollna lista sewda u bajda differenti f'kull pajjiż kif taħdem fuq din il-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni hija komplikata wis meta jiena nibni politika għanna għandi bżon ta' regoli ċari, konsistenti, bazi fuq il-konsens Ewropew. Għaxina, ma jistax ikolli 28 politika differenti, għandi bżon ta' politika waħdanija illi nimplementa għal sistema tal-IT tiegħi għaxina għandi IT sistema tal-IT waħda biss biex eh, nirrevedi u nanalizza nittama li sitajnuna l-inna l-DPOs biex il produzzjoni ta' data tkun effiċenti u effettiva. Grazzi għal-informazzjoni ta'kom. Grazzi, grazzi għal għal kontribuzzjoni ta' valuroli ħafna u bekk issa wasanna d-dibattitu u norganizzaw id-dibattitu bl-istess forma pal qabel kif jina spiegajt natu l-kelma alternativament li żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali u membru wieħed imbagħad tal-Parlament Ewropew sakemm nimlew il-lista kollha tal kelliema kollha kemm jekk tixtieq titkellem bħala MP nazzjonali bat il-forma safra bil bl-isem tiegħek mela rappreżentant bil-Greċja l-ewwel. Grazzi ħafna. Tkellimna qabel dwar il-tejjiet u l-fatt li l-applikazzjoni eh, wasanna għaliha. U ħafna affarijiet mhumiex lesti issa nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi Et nirreferi għal studju tal-Unjoni tal-Industriji Grigi, dakin survey fost il-negozji Grigi illi eh, seħ Fifrar Fifrar wieħed minn kun erba kumpaniji fil-Greċa ma kienu jafu dwar il- il ġdid dan jifisser 35% tal tal-kumpaniji binqas minn mit, mit impiegat 22% tal-kumpaniji ma jafux x-data personali, tifsira ta' data, data personali u minn kun erba kumpaniji jew negozji dikjaraw li ma kienux konformi ma' regolament, uh, eh, 17% għalu illi eh, parzialment eh, huma konformi 8 minn kun 10 jaħsbu li huma konformi biss għal grad Sa grad bax, nieħdu konsiderazzjoni l ispejjeż tal-konformità nitkemmu dar dwar 40,000 euro, għad fadal ħafna xisir, ovvjament sakemm il-negozji ma huma lesti biex ikunu konformi mal- mal-regolament ma nix ninsaw li l-kumpaniji gregi, specialment SMEs, għadhom qed joħorġu minn minn kriżi diffiċli ħafna, għadhom qed jiffaċċaw kondizzjonijiet serji ħafna u diffiċli ħafna fis-suq. Il u bekk irridu ninkonvinċuhom li din il-kultura ta' dan regolament tal-GDPR se twassal għal vantaġġ kompetittiv. Irridu jħarsu lejh bħala opportunità biex jinvestu iżjed fil-kumpaniji tagħhom, fil-personal tagħhom u anke fit-teknoloġiji ġodda u irridu jkunu konxi wkoll ta' drittijiet ġodda tal-klijenti tagħhom. Jiena smajt qabel u jiena bqajt skantata li hemm differenza bejn il-kumpaniji żgħar, negozji żgħar u l-kbar. U ħafna obbligi japplikaw għal SMEs Jiena nixtieq nisħaq fuq dan għax kif tafu ħafna mill-kumpaniji eh, u l-negozji f'pajjiżi u fil-biċċa kbira tal-pajjiżi u mażar u bekk irridu eh, irridu nenfasizzaw dak li intqal Mr. Hendrix u Sir Hasselvet minn għalija illi jiena naħseb illi il-29 um, u 35 jagħmlu differenzi u rridu nerġa' lura dan l-artikli iżda m'hemmx għalfejn ippanikjaw fil-rigward tal-SMEs. Għax m'hemmx differenza fil-fatt fl-opinjoni tiegħi. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar rridu eh, inwet u kampanja ta' trawim tal-kuxjenza u il-fost l-autoritajiet kollha fil-pajjiżi u ma stess iridu għed u din il-kampanja. Flimkien mal eh, kamra tal-kamra eh, kamra kommerċali u jridu jajnu dawn l-SMEs biex jista' jkunu konformi mal-kodiċi. Grazzi. Uh, next speaker is Mr. Rallo Lombard from Spain. Uh, rappresentant minn Spanja. Presidente. Grazie ħafna, President. Jena, kem xejn sorpris imħabba l-kontenut ta' ċerti interventi li għamlu referenza għal rispett tal-GDPR u dan brabta mal-SMEs, għax jidir li jissum għedin jajdu illi se jkonna implementazzjoni ta' għafas ex novo. Ġifir diġa kena sistema għal 23 sena fl-Unjoni Ewropea, ġifir direttiva Ewropea, direttament Eh, direttament applikabli għall-SMEs illi huma qegħdin jirrispettaw u memxi xi drittijiet ġodda li ġu żgurati għaċ-ċittadini minn dak illi diġa' l-SMEs kienu qed japplikaw dawn l-aħħar 23 sena u għalek mux maħnix edin punta t-luqmu xejn għawnek kienem xaħġa eżistiet qabel U għalek ma jieċ ikun hemm xi tip ta' allarmizmu jew esaġerazzjoni fuq dawn l-affarijiet ġodda illi iġib maħal direttiva per eżempju fuq il pizijiet amministrativi. L-Aġenzija Spanjol ta' Protezzjoni tad data għanda fil-pjattaforma tal-IT tagħha eh, strument illi faċilita l-SMEs ikunu jafu l-obligi tagħhom u jadegwaw ruħom. Iġifiri u hemm 25 minuti iġifiri fuq dan u għalhekk il-ħaġa innovativa xini illi f'ħafna pajjiżi mhux f'kolla għax forsi potenzjalment din se jimplementaw sanzjonijiet ekonomiċi din hija eh, l-ħaġa innovattiva ġdida fjamanta ġifiri nitkellmu fuq il-pedagogija ta' sanzjonijiet u għalek jiena ngħidilha merba din il-pedagogija tkun eh, li ma tkun li ma, jkun l-istrument li se jiġi użat. Imma ma rridux nkunu allarmisti għax kif għadna fil-panel ta' qabel is-sanzjonijiet potenzjali għal SMEs se jkunu minimizzati ħafna skont il-livelli differenti previst mir regolament u strumenti reattivi li mumiex uh, eh, stricto senso eh, limitattivi. Stant ma naħsibx hija ħaġa loġika li nkunu tant allarmisti jew għal dik li hija sena ta' esonerazzjoni għall-SMEs per eżempju meta per eżempju ma jkunx hemm viabilità l sms ikun e, diffiċli. Jista' jkun illi hemm xi stati membri l biss jistgħu ġeneralizzaw dan ir-regolament għas-settur kollu. Issa t-tieni kwistjoni fil-qosor ħafna. Naħseb illi hemm aspett kif għall l-ewwel intervent illi għanna bżon nkunu ferħanin u najdu prosit l-xuxina tħul fis-seħ tal-GDPR minħabba l-universalità tal-standards Ewropej. firi, qabel kena direttiva 23 sena ilu kellu kella impatt mhux biss fl-Unjoni imma madwar id-dinja għal dik li protezzjoni tad-data għadu namna bżon namlu sforz, pero sforz serju ħafna tal-Komitat Ewropew ta' protezzjoni tad-data biex ikun hemm universalizzazzjoni għal dawk il-kumpaniji mhux Ewropej biex ikun hemm segwitu effettiv u mhux biss wieħed formali u irreali. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, I will now give uh, the floor to... Grazie ħafna, issa naddi il-kelma mill-PPE l-Sinjura Korazza Bilt ma nixtieq ukoll nilqa grupp eh, ta' nis li ġew mistidnin eh, minna mill-Svezja. Ġifieri merħba lilkom u aħna ferħanin li jintkom issibtu f'dan id-debat. Grazzi ħafna Jan Filippo, grazie grazzi ħafna għal-ħidma li għamiltu b'din leġislazzjoni storika li tiffizza standards globalizzati l-iktar olin fid-dinja għal protezzjoni tad-data huwa importanti ħafna il kondizzjoni għas-suq wahdinja. Dak kollu li għedin namlu fid-dinja digitali u l-ekonomija Ewropea biex kun kompetittiva fuq livell dinji. Jina fost dawk li huma kontenti ħafna li għanna dan l avvanzu jina il nissilet fil-komitat li bekk ukoll f'komitat ta' protezzjoni ta' data biex ikonna eh, riżultati iktar bilanċat ma naħsibx li wasanna għalih, anzi eh, fallejna ma tajniex ċertezza legali u regoli sempliċi u ċari għal kulħadd u din kienet ir-raġuni għaliex biddinna id-direttiva li kellna qabel. U naħseb illi il-fatt illi wara sentejn mhux biss għandna il-kumpanija, għanna l-organizzazzjoni ta' salib l-aħmar, għanna il-PTAs fl-iskejl li ma jafux se jaqbdu se jagħmlu. Hemm nies li qasbis se jafnu fil business cards tagħhom, il-lokandi dizzar li qasbis jafu se jagħmlu fis-sajf mħabba l-lista eh, tal- klienti li għandhom huma organizzazzjonijiet, kumpaniji, NGOs li u jagħmlu dak li huwa suppost jagħmlu u għadhom jissiltu u dawk illi qed jigwadanjaw huma mal-konsulenti din hija mina ta' deb għalihom u mhux suppost l-affarijiet kienu hekk u jien għandi kumpanija Svediża li qalu illi nefqu 5 miljun euro. għandna l-Facebook, għandna l-Google, m'għandhomx problemi, idkom tafu mill-inbox tagħhom kif qed jaġġustaw huma l kumpaniji żgħar l-Ewropej illi eh, din mill-quta so fid demm il-ħaj. U għal daqsant, aħna għandna bżonn ikun hemm komplessità ma jmerdux ikun hemm komplessità, aħna nixtiequ illi laffajt affarijiet nifaċilitawhom għan-nies l-informazzjoni laqqas biss eżistiet huwa regolament kif tafu ilkom tinnegozja mal-Kunsilja sejsa fuq l-eċċezzjonijiet hekk biss tajna naslu għal ftehim mal-Kunsill. It-ħassib tiegħi huwa wkoll fl-dik li innovazzjoni. Kumpanija bħal Spotify ma tistatax żviluppa ruħha kif għamlet jekk il-GDPR kien fis-seħħ qabel jira nittama tassow illi bitħul fis-sex, speċjalment il-grupp tal-artiklu 29 ikun iktar eh, inqastret fl-applikazzjoni jkollna interpretazzjoni armonizzata fl-Ewropeax kif intqal qabel l-interpretazzjoni hija ħafna fremmentata illi tkisser is-suq intern, tkisser il-possibilità ta' kompetittività u l almenu fil-bidu ikun hemm mġiba pozittiva għal dawk il-kumpanji li jixtiequ jagħmlu dak li huwa suppost imma s sista ma jafu se għabdu jagħmlu. Grazzi. Thank you very much um, because he has to leave. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma l sur Aguilar mill-SND għax għandu bżonn jitla' qabel l-ofsinar bat imur għall membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna President ta' din l-opportunità illi naqsam ma'kum xiftit kummenti fuq il-natura stess ta' din il-laqa. Aħna tajna bidu għal din il-konferenza interparlamentari b'din l-opportunità ta' tħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona mhux biss biex naqsmu l-veduti jew it-ħassib, imma biex nġeddu l-impenn tagħna mal-leġislaturi Ewropej u din l-idea tal-liġi Ewropea. U dan ifisser joint venture bejn il-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew, iġifieri l-liġi Ewropea issa fl-aħħar mill-aħħar tkun tista' tiġi implementata. Aħna għamilna dan permezz tal-adozzjoni ta' dan il-pakket fuq il-protezzjoni tad data u ninsisti fuq din l-idea li jkun pakket. Għax, hija huwa regolament u direttiva indirizzati għalla aġenzija tal-Inforzar tal-Liġi li huma responsabbli bid-dover li investigaw u eh, jadol prosekuzzjoni ta' reati kriminali. It-tieni taqsima tal-pakket għada direttiva. Imma eh, għanna regolament fit-l-ewwel taqsima u din hija differenza. Regolament hija applikabli mod dirett u ċ-ċittadin għandhom bżonn ikunu jafu illi għandhom rikors għal sistemi ġudizzjarji tal-istat membri nazzjonali biex ikunnu jistaw jizguraw ruħom illi jistaw igawdu bisħieħ mid-drittijiet tagħhom u jiġu rispettati. Imma billi hija leġiżlazzjoni ovvjament aħna nieħdu parti mix-xogħol tal-istati membri u ma neħux l-implementazzjoni minnaħa tal-Istati membri ta' ċerti riformi li ġu adottati bidħul fis seħħ tar-regolament 25 ta' Mejju. It-tieni idea hija illi iva. Dan huwa regolament li għamel differenza mhux biss għax huwa indirizzat għal settur pubbliku ma dak privat ukoll, inklusi wkoll SMEs u ħaġa kważi ironika din, għax waqt li nadottaw din il-leġislazzjoni aħna konna nafu li ġganti ta' l-internet illi se jaħbdu kontrina, aħna konna nafu x'tfisser illi eh, nilqaw l-oppożizzjoni b'saħħita ta' Google, Amazon u li ġganti kollha ta' l-internet li huma tant imħasbin fuq ir-regolament illi aħna konna qegħdin niddiskutu hawnhekk fil-dan il-Parlament Ewropew u dan joqgħod ukoll l-SMEs. U iva, ma rridux ninjoraw id-diffikultajiet, il-lakune, in-nuqqasijiet fuq il-supervizuri u il-proċessuri ta' data u l-uffiċjali ta' dan il-departament fl-SMEs, ma da ma jfissirx illi ikun hemm din iskadenza tal-impenn tagħna 25 ta' Mejju fejn ir-regolament jidħol fis seħħol għax nistgħu nagħmlu. Aħna tennejna min-naħa ta' anki l il-rida tagħna illi nifmu dawn id-diffikultajiet u dawn in-nuqqasijiet meta niġu għall-impożizzjoni tal-multi imma għanna bżon ta' l-edukazzjoni, natu għamla għal kapacitajiet tal-awħiliet tal-SMEs, rom il-kuxenza, kampanji u ninvestu f'politika ta' drittijiet fondamentali għax wara kollox nitkellmu hawnhekk fuq drittijiet fondamentali li ma nistgħux negozjaw fuqhom huma applikabli direttament artiklu 16, artiklu 8 tal-Karta ta' Dritti Ewropea tal-Drittijiet Fondamentali ta' ċittadini ma nistgħux negozjaw fuq drittijiet fondamentali u lek għandna bżonn investiment mill-kmamar tal-kummerċ mill-Stati membri u l-Eżekutiv tagħhom kif ukoll impenn min-naħa tal-Istati membri u l-Parlamenti tagħhom biex din leġislazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tidħol fis-seħħu tiġi implementata skont il-skadenza 25 ta' Mejju. Olek, huwa kruċali li nagħmlu dak li nistgħu biex niżguraw il-protezzjoni ta' dezzijiet fondamentali skont leġislazzjoni eh, ġdida li ġiet adottata minn dan il-Parlament Ewropew bil-impenn sħiħ tal-Istati membri. Grazzi. Thank you very much. Uh, the next speaker now is Mrs. Butigiek from Malta. Issa, il-Sunir Butigiek minn Malta. Grazzi ħafna. President, l-għonet nishtiq najt li waqt li konna reazzjonijiet minn kumpaniji żar pajjiżi li tinsegu d-dibattitu tal-lum, jiena was wasalni messaġġ interessanti ħafna illi għalli illi dan il-negozjant huwa mħasseb illi għax il-GDPR qed jiġi manipolat il-su f'eżerċizzju ta' biża u dan il-messaġġ ġej minn SMI u għandna bżonn nisimgħu dan il-messaġġ għax Wieħed minn l-iżbalji jew l-għenin li għamilna fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali huwa illi aħna ma nisimgħux eh, tħassib immedjat ċittadini tagħna. U għalhekk kontet nisma' is-Sur Hendrix dak li kienet jgħid u naħseb l-istrumenti li għamilt referenza għalik għalihom għandna bżonn naqsmu. U naħseb l-SMEs għandhom bżonn jifmu illi dan mhuwiex l-Armageddon tal-imprizi tagħhom, naħseb dan huwa punt importanti ħafna manna bżonn naqsmu dan il-punt fondamentali eh, li iċ-ċittadin għandha bżonn ikunu jafu li mumma drittijiet tagħhom u aħna naġlu wis li eh, niklekjaw fuq il-bottuna naqbel minar ma naqrawx sentenza eh, ta' dak il-test li għanna nizzumjaw u najdu iva naqbel għax ma l-qasbis naqraw il-test li kun jakkompanja l jegri u għanek għedin trattaw eh, nis illi għet jaqblu maffariet u laqqas bis jafu fuq xiex qed jaqblu u dawn in-nies qed jiġu manipolati. L-SMEs huma kumpanniji iżżar nafu li xuxin fuq livell personali u ituna servizz personali m'għandhomx intenzjoni li manipolaw u għalhekk forsi dak li għandna bżonn namlu huwa illi jekk nindirizzaw il-kumpanniji il-kbar u il-kumpanniji żgħar eh, bżewġ livelli differenti u hekk forsi forsi nkunu qegħdin ngħinu biex nagħtu imbottatura b'mod pożittiv għax anki jekk il-kollega tiegħi minn Spanja qal illi eżistow il-liġijiet diġà kellna liġijiet fil-passat iva u le għax jeżistu tibdiliet li kieku ma kienx hemm it-tibdiliet ma nkunniex qegħdin nadattaw l-ġijiet tagħna eh, skont dawn il-bidliet u jibax kienem hemm forsi għal eh, nies li kienu severi ħafna, oħrajn li kienu inqas, u għalhekk l-appell tiegħi huwa fissem il bicċa kbira tal-kumpaniji minn pajjiżi aħna għandna pajjiżi aħna na kumpaniji żgħar u l-SMEs għandhom l-intenzjoni biex jaddattaw għal dawn ir-regolamenti il-ġodda ħemma nagħmlu xi ħajja iktar diffiċli għalihom, anzi nifaċilitawlhom il-ħajja u nissimplifikaw is-sistema kollha kemm Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, next speaker is... Grazzi ħafna, s-sur Fourier minn Belġu. Grazzi ħafna, Sur President palma ġim fakkar aħna edin f'bidu ta' proċess hawnhekk u il-valutazzjoni u l-akkompanjament huma importanti ħafna biex dan ir-reglament jevolvi ruħu. Anki il-ħiliet, anki il-kumpaniji bħal Ubisoft u oħrajn huma rappreżentattivi tat-territorju Ewropa u anki l-lin mill-frontieri tagħna u jpermettuna illi nkun nistgħu nimplementaw ir-regolament mod iktar effiċenti u armonizzat u għalek naħseb li għanna bżon nibazaw ruħna fuq dawn il-ħiliet għal kumpanniji kollha jkunu SMEs jew kumpanniji il-kbar għax hekk inkunu nistaw u kol namlu benchmarking ġifir nifissaw dawn il-parametri fil-pajjiżi Ewropej anki għal dik li hija r-rabta għal daqstant hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kumpaniji b'rabta mal protezzjoni tad data u għalhekk huwa importanti kif din ir-rabta bejn l-awtorità u il-kumpanija tkun tista' wkoll tiġi implementata fuq livell Ewropew ikunu l-kumpanija kbar jew l-SMEs u bil-perspettiva globali tagħkom fuq it-territorju kollu għandna bżonn illi nifakaw fuq dawn il-ħiliet fid-diskussjoni tagħna. L-ewwel mistoqsija tiegħi mela fuq ir-rabta attwali u futura li jintkom tixtiqo kolkom ma l-autoritajiet, unna nitkelmu kol fuq l-istrumenti li għanna bżon nizviluppaw biex forsi tistaw titkelmu fuq xi tip ta' perspettiva ta' dawn l-istrumenti li huma strumenti wkoll illi se jiġu implementati għal kumpaniji kollha. Importanti ħafna illi nkunu nafu kif tasbuha intkom u nala bl-aħħar mistoqsija fuq is-sovranità diġitali Ewropea u kif soċjetà Ewropea pal takom kumpaniji Ewropej pal tagħkom kif jistgħu jaħsbu fuq il-GDPR u din is-sovranità Ewropea dawn huma tliet mistoqsijiet su President li xtaqt nirressaq l-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Very much. Grazzi ħafna. Issa l-kelim li miss. Is-Sinjura Stevens mill-ICR fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Kollegi, Sur President, mela. Memx dubju li l-GDPR se jkollu effetti fuq is-soċjetajiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-SMEs. Diġà kien hemm artikli fl-istampa eh, fil-Belġu u iżda nitkellmu dwar l arfen fil-Belġu gdpr u Eh, fost il-kumpaniji bis wieħed minn kod tlieta jaf eh, jafu eh, dwar dan ħafna minna ma kellhomx idea tal-regola ġenerali. Importanti li konna protezzjoni tad-data iżda dak kollu m'għandux ikun fih biżijiet inutli għall SMEs mux bis umma responsabli għall-applikazzjoni ta' din ir-regola ġdida, iżda aħna kollha, ah, l-autoritajt kollha li rridu jappoġġaw u jagħtu parir lill-intraprendituri wkoll. Dak huwa dik hija l-opinjoni tiegħi. Thank you very much. Um, the next speaker. Grazzi ħafna l-kelima li jmiss. Is-Sur Polowski mill polonia grazzi ħafna Sur President. Mela, Fadal 10 tijiem qabel l-implementazzjoni formali tal-GDPR fl-Ewropa u meta smajt id-diskussjoni ikolli nammetti illi nibżal li din se tkun falliment eh, bħala Ewropa illi nimplementaw dan il-qafas legali wieħed. Smajt l-intervent ta' Sinjora Korrezza Bilt fejn għandha x'taqsam il-preparamenti u dak illi eh, fejn għandhom xaqsmu dawn il-konsulenti li jagħmlu ħafna flus mill-konsulenza tal-implementazzjoni tal-GDPR. Edin naslu f'sitwazzjoni redikola bħalma qalt li it-tifla tiegħi il-biraħ illi fejn għandha x'taqsam parteċipazzjoni ċerta attivitajiet ħajċemplu l-om jirreferi l-jom b'numru laqas biss bisimom. Iġifiri, eja naraw eżattament xi tfisser din leġislazzjoni għal grupp għal kumpaniji żgħir Zar, forsi tanti hija diffiċli l-implementazzjoni li dawn il-konsulenti qegħdin jagħmlu ħafna flus. Jiġifieri tajjeb li aħna nispjegaw x'iridu niksbu għalfejn għandna dan il-qafas dan huwa li jrid kulħadd kemm il-kumpaniji, kemm iċ-ċittadini. il kumpaniji kemm iċ ċittadini din l-ispjegazzjoni xi tfisser il-GDPR għandha tkun xi ħaġa ċara għall-aħħar għaliex l-SMEs m'għandhomx ċans joqogħdu jaqraw kodba ħoxnin u jagħmlu l-interpretazzjoni illegali b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Enju minn Franza. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li dan l-iskambju mal-kumpaniji huwa importanti ħafna għalina deputati għax fil-fatt aħna għandna bżonn dejjem nisimgħu id-diffikultajiet ta' implementazzjoni ta' dan it-test li huwa importanti ħafna. Imma naħseb illi huwa kemm xejn provokatorju illi nitkellmu fuq testa Google illi ma jkunx għall-SMEs minix ċerta illi dawn il-kumpaniji l-kbar se jkunu daqshekk kuntenti. U samur l-lura għal dak li għad qabel ġifir ta' kena l-ewwel round table, intkom qed titkellmu fuq id-daqs tal-kumpaniji, imma dak li huwa importanti huwa għal nikkonsidraw il-livell tal riskju illi eh, forsi ma tantx għandu x'jaqsam mad-daqs tal-kumpaniji għandkom l-startups illi jixtiequ ikollhom il-profiling per eżempju u l-isfruttament tal-big data illi forsi għandhom biss minn tlieta saxar persuni u r-riskju fl-applikazzjoni huwa ferm iktar sostanzjali u lek naseb din l-informazzjoni uh, li għanna bżon nwaslu l kumpaniji biex nizdramatizzaw l-approċ ah, għanna uh, ħafna konsulenti per eżempju illi ovvjament ser jiprofittaw minn da kollu huwa r-rwol tagħhom. Imma għal dik li responsabilità li għanna vizavi l-kumpanniji kollha, speċjalment dawk eh, li sar kumpanniji, huwa importanti li da kollu jkun mifhum u naħseb li għanna ħafna x'namlu fuq dik li għal komunikazzjoni u nwasslu l-messaġġ fuq l-iktar punti fondamentali u anki dak li għanna bżon namlu anki mill-lat intellettuali biex eh, kulħadd jifhem dan it-test. Grazzi ħafna ek issa temmejna l-lista tal-kellima illi kellna u allura sanaddi il-kelma lura l panel biex jikonkludu anka biex jirrispondu għal mistoqsit illi saru. U anka dan il-punt li jgħadu kif issemma, ġifiri daqs ta' kumpanija nifisa mhuwiex id-daqs mhuwiex il-kwistjoni prinċipali l-iktar titħares huma r-riski. Forsi dan huwa punt li tistgħu anka telaboraw ftit dwaru u għaparti minn se tagħmlu anka kummenti fuq dak kollu illi intqal fid-diskussjoni mela. Nibdew bis-surfan. Grazzi biex nwieġeb pal mistaqsija tiegħek fuq ir-rabta mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fil-fatt kif ġi spjegat aħna nixtiequ jkollna approċċ mill-iktar globali, mill-iktar ta' rispett għal ħaddiema l-impjegati ġifiri napplikaw il-GDPR madwar id-dinja mhux biss fl-Ewropa biex hekk ikonna bħala leading authority l-atni għax aħna eh, din eh, pala sede ewlenija ħdejn Pariġi u l-biċċa kbira ta' deċiżjonijiet tagħna eh, noħduhom Franza u għallek l-akmin li hija l-awtorità tagħna u mod ġenerali tajdinna illi nevitaw it-tip ta' postijiet fejn nistaw nittrattaw id-dejta b'mod eżleali għal daqstant ma rridux illi eh, ikun hemm min isib ken ġurisdizzjonijiet ma tantx trasparenti jew pjuttost opaki u għalhekk aħna qegħdin ngħidu illi u importanti għalina GDPR biex noħolqu l-lob tagħna u għalhekk illum aħna kifat qabel għandna 100 miljun assoċjat laba u għalhekk huwa importanti li jkollna relazzjonijiet tajbin mar regolatur u dak li huwa importanti wkoll illi eh, jifmu u wkoll is-settur tagħna. Aħna ftaħna il-bibin tagħna l-awtorità ġiet u diskutew magħna ma' dawk li huma responsabbli tal-kumpanija u kena persuni li għalu xet jiġri għalix kena supervizjoni, għalix kena dal il-kontroll, kien hemm min zamlu eh, raftit imma mbagħad kulħadd fehm li dan huwa fl-interess ta' kulħadd. U aħna għadna li muma l-bżonniet tagħna lill-awtorità biex hekk ikun hemm rispett imtejjeb tal-GDPR. U għalhekk aħna qegħdin niddiskutu mal-awtorità tagħna u kif fattu wkoll għall-SMEs u għal ħafna minn dawk kollha li għandhom rwol dan is-settur Eh, forsi ma mux kolla kemm maħna eh, stennejna 25 sena biex nirrispettaw il-protezzjoni tad dejta u jekk nieħdu l-kas Franċiż għana mill-2004 l-autorità tagħna kellna iktar fondi u għalhekk aħna din naraw sanzjonijiet għoljien ħafna eh, għal dak li rispett tal-protezzjoni tad dejta ħasra għax għandna bżonn dejjem nkunu nħarsu din id-data u importanti wkoll li nsaħħu da din is-sistema u imbidlu uh, eh, kollox fleva uh, kompetittiva għax sovranità digitali u dik Ewropea tiddependi mill-GDPR għax dik li għas sovranità ta' daw kollha li għandhom rol fuq livell Ewropew u anki dawk li edin barra mill-Unjoni Ewropea jgħidu maħna maħniex sottomessi għal regolament għax aħna service edin barra mill-Ewropa l-uffiċċju wkoll barra l-Europa imma li CJ ħadet pozizjoni differenti u qalet iva anki jekk dawn ikunu barra minn Ewropea għandhom bżonn jirrispettaw id-direttiva Ewropea u issa r-regolament Ewropew huwa ċar daqs il-kristall u għalhekk aħna għalina dan ir-regolament huwa pożittiv ħafna għax kulħadd ikol trattament indaqs anki jekk wara l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet li qiegħed barra l-Unjoni Ewropea se tkun eh, komplessa l-ħaġa imma dak li nixtiequ wkoll illi nistgħu nsaħħu wkoll il-budgets tal-awtoritajiet ta' protezzjoni tad-dejta fuq livell nazzjonali għax għandhom bżonn jipproponu bil-piżijiet amministrativi tagħhom li huma kbar ħafna li se jikbru mħabba l-GDPR u onestament illum naħseb li daw kollha li għandhom ruol fil-protezzjoni tad dejta speċjalment awtoritajiet eh, nazzjonali, għandhom bżonn ta' iktar staff u għalhekk inħeġġitkom biex insidu mal-budgets tagħhom. And uh, next is uh, Mr. Grazzi, Sassur Hendrix, a kjoġbu. Grazzi ħafna President, ma naħsibx li kien hemm xi mistoqsija konkreta li saret għalija, però smajt ħafna kommenti u nixtieq anke nirrispondi il- kommenti li sar Missur Lombardo minn Spanja. Jiena qed fil-bidu illi aħna bħala SMEs aħna nirrispettaw l-istat ta' dritt ġifiri jiena rrit inkun ċar illi l-SMEs tagħna jridu jkunu konformi mal-liġi. Il-regolament qiegħed hemmhekk u għalhekk rridu nkunu konformi miegħu, nkunu ċari. Aħna qatt ma saqsejna u ġenerali qatt ma nsaqsu l-eżenzjonijiet tal-SMEs għaliex aħna maħniex l-eżenzjoni, aħna ir-regola, aħna n-norma. Aħna rridu il-leġislazzjoni però tkun adattata għall-SMEs. Din hija xi ħaġa differenti. Din il-leġislazzjoni ma saritx bil-ħsieb tal-SMEs u naqbel li dak li qiegħed jintqal hawnhekk fuq il-GDPR u sfortunatament ma uħat mill-Kummissjoni li jista' jikkonferma illi aħna qatt medna li jrid ikun hemm eżenzjonijiet għall smes għaliex fil-verità jiddependi mir-riskju. Jista' jkun anka f'intrapriżi oħrajn illi jkun hemm riskju kbir anke f'mikro intrapriża jkun hemm riskju kbir dan dejjem ednieh però rridu niżguraw li kulħadd jista' jkun konformi ma' din il-liġi. Inti qed li m'hawn xejn ġdid hawnhekk. Imma skużani, is-sinjura Korazza Bilt qalet illi din kienet dan huwa regolament storiku xi ħadd mill-MPs ukoll qal illi aħna ħdimna ħafna fuq dan ir-regolament. Mela ma' xejn ġdid għalfej domtu daqshekk taħdmu fuq għadin kieku ma' xejn ġdid għalfejn hawn dawn il-linji gwida tal-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 għalfejn dawn mhumiex lesti. Allura għalfejn m'għamlux copy-paste. Għalfejn l-istati membri mhumiex lesti li qegħdin nitolbu hawnhekk huwa illi irrid ikun hemm test fundamentali li jispjega r-regolament dan mhuwiex lest Iġifiri, ma tistax tistennew illi intrapriża żgħira tkun lesta mhux qegħdin nitolbu eżenzjonijiet li qegħdin nitolbu huwa illi fix-xhur illi jmiss il-DPAs, l-autoritajiet pubbliċi komplu jinformaw u anka jagħtu twissijiet bħalma jsir taħt politika oħra, mhux mill-ewwel ikun hemm pena meta jkun hemm ksur. Fil-politika kollek isir irid ikollok bħala superviżur l-opportunità illi inti tiżgura li l-kumpanija tkun konformi mal-liġi u li ikun hemm rispett għal din l-istess liġi. Però irridu nammettu illi it-test għadu mhux lest. U bħalma qalet anka s-Sinjura Stevens. Terz u anka fil-Belġu 15% tal-intraprizi fil-Belġu huma lesti. U L-organizzazzjoni tal-Katalonja fi Spanja għaltinna li 25% biss tal-SMEs illi huma lesti u kien hemm kampanji fi Spanja u Katalonja fuq din il-liġi, però għaw ċerta testijiet li għadhom mhumiex lesti għall-interpretazzjoni għaw min qal illi għaw min irrit jaqra din il-leġizlazzjoni, pero l-imprendituri Tana eh, diġà qegħdin jaħdmu 65 sija fil-ġimgħa jagħmlu ħafna xogħol u jipprovdu ħafna xogħol għal ħaddieħor, jiġifieri L-inqas ħaġa li jistgħu jagħmlu huwa li jkun hemm dawn it-testijiet sempliċi, lesti fil-lingwa tagħhom u traduzzjonijiet laqas biss huma lesti. Thank you very much. And uh, finally, Ms. Uh, Gelly. Flossios. Essur, Signora Kelly. Nifhem il-frustrazzjoni tagħkom, ilkom taħdmu fuq dan it-test fil-5 design, u mbagħad kien hemm dan il-perjodu ta' sentejn, però għal-kumpanija anka settur pubbliku biex implementa dan it-test u tgħidu issa mhumiex lesti. Qed issaqsu għalfejn dan huwa l-każ. U jiena bħala viċi president tal-assoċjazzjoni tiegħi nista' forsi ngħidilkom dak li osservajna. Anka matul dawn l-aħħar 20 sena. Mela, fil-bidu kien hemm żieda kbira lejn anzi f'matul dawn l-aħħar 8 snin kien hemm żieda kbira l-konformità Iġifiri, anka kien numru ta' ħatrit ta' persuni li jaħdmu b'mod speċifiku fuq il-ħarsin ta' dejta matul daw l-axar sitxur b'mod partikolari. Per eżempju, fl axħar ta' sena illi għaddit, e, kena zida ta' kważi 1000 ta' elf persuna li jaħdmu Eh, f'dan il-qasam u trid nies professjonali li jaħdmu f'dan il-qasam. Għalfejn, is-settur pubbliku għalfejn ma ħadimx eh, fuq dan, l-ekonomija ma tantx kienet sejra tajjeb, kien hemm prioritajiet oħrajn u r-regoli laqas biss huma sempliċi. Eh, jekk taqbad sit u tipprova tanalizzaħ, mhux ħa teħles mill-lum għal għada u jaf anke tagħmel analiżi ħażina. Ġifiri, jiena naqbel maluk. U eh, naqbel illi l-SMIs u ħafna kumpaniji ma sabux faċli li jaraw u jinterpretaw dan ir-regoli. Għalhekk qed jinħoloq dan is-sentiment ta' biża. U qed nistennew għal gwida, mhux suppost noqogħdu dejjem nistennew għal gwida, però tispiċċa jekk ma jkollok gwida tagħmel l-evalwazzjoni inti nnifsek u jaf tagħmel anke deċiżjoni ħażina. Ġifieri mhux daqshekk faċli. Dik forsi l-ispjegazzjoni li jiena nistanati għanna inwaħlu f'dawn il-kumpaniji kollha li qegħdin jagħmlu ħaġa ħażina u anke l-entitajiet pubbliċi. Jiena Qabel kelli pressi privata u nipreferi dak li kun jiġi eh, mi jisaqsin jisma jina kif għandi inkun konformi ma din il-liġi mill-li jibqaw tibqa xi ħaġa misterjuża u ma jkunux konformi. u jiena bħala DPU sanżom dan l-istess approċ. Saru mistoqsijiet u kol dwar kif tista' tinżamm eh, l-relazzjoni mal-autorità tal-ħarsien tad-data, id-DPAs. Importanti din ir-relazzjoni għaliex l-ewwel irridu li huma jifhmu tħassib tagħna u anka nkunu nistaw naqsmu l-prassi tajba magħhom u anka viċiversa. il kumpanije l-kbar għal snin sħaħ dejjem kienu jisom il-mutur jħolqu il-modell. U b'dan il-mod kien hemm progress fil-ħarsin tad-dejta jiena menu hekk esperjenzajt bħala il-kap ta' DPO ta' Franza. Għalina importanti li konna eh, relazzjoni mal-DPA prinċipali. U din is-sistema fil-GDPR, DPA ħatkun importanti ħafna sa tagħmel il-ħajja iktar faċli Issa naraw kif taħdem ir-relazzjoni mal-DPA sa' stati membri oħrajn idu naraw kif sa' tiżviluppa. Iġifri hemmhekk hemm ċerta inċertezza dwar jekk għandniex nindirizzaw biss id-DPA ta' Franza għaliex għandna l-uffiċċju prinċipali f'dan il-pajjiż partikolari, jew inkella fl-istess ħin irid ikun hemm dialogu wkoll mad-DPAs ta' stati membri oħrajn għalhekk għandna ċerta inċertezzi hawnhekk fuq l importanti ħafna illi nkunu nistgħu nużaw l mod partikolari meta nkunu innibnu reġistri ħalli nkunu nistaw anka naħdmu f'numru ta' lingwi differenti, per eżempju kif ikollok sistema tal-IT, normalment ma tkunx waħda lokali u allura trid tkun f'pożizzjoni li inti tikkomunika Eh, ma' pajjiżi differenti bi sistema tal-IT f'numru ta' lingwi u għalhekk irid jintela r-reġistru u tinqasam din l-informazzjoni ma' kull pajjiż, jiġifieri din tkun xi ħaġa aċċessibbli fil-lingwi kollha tal-pajjiżi. Aħna u żajna għodda partikolari għal valutazzjoni eh, tal-ħarsin tad-data għodda illi wkoll ħafna fornituri eh, qegħdin jużaw ukoll biex jibnu l-odda speċifika tagħhom. Grazzi, grazzi. Mela, eh, għanna talba għal-mikrofonu mill-flor għal-minuta pero għalix għanna bżon nalqu din is-sessjoni. Grazzi ħafna, President. Bħala rappresentant ta' SMI dan id-dibattitu kien interessanti ħafna imma forsi l-interventi għaj jew ma spiegajtu xtajab jew ma fimtunix. Jiena ma għax li regolament ma jġibx miegħu xejn, miegħu bħala ħaġa innovattiva, imma jiena għad li għall SMEs sostanzjalment xejn ġdid għax mill-95 l-SMEs għandhom l-aċċess id-dritt tal-aċċess għat-tiswija ta' kanċellazzjoni, ta' oppożizzjoni, l-obbligu li wieħed jinforma meta ikun hemm ġbir ta' dejta e, żamma e, ta' privatezza u ta' sigriet, eċetera, eċetera. U għalhekk dawn waslu bid-direttiva għandna 23 sena ta' storja li huma biżejjed. U dan huwa riflesso fir-regolament u ma naħsibx li jem essemi illi uh, uh, jiftakar minn da kollu, għal daqstant ma naħsibx tek fl-interventi għaj nikonsidra illi dbatutu jista' jkun wieħed allarmist u damu se jkun tajnuna f'din is-sitwazzjoni li għandna. Grazzi. Thank you very much. I, I think that Grazzi ħafna Dan kien skambju importanti ħafna, kien anka semmew numru ta' idejat dwar kif anka nistgħu nagħlqu distak bejn l-SMEs u regolaturi, ċittadini. Forsi jina nistanzi ħaġa fl-axħar fuq il-linji gwida u l-interpretazzjoni tal-istess linji gwida, il-kampanji li sar appella jom, dawn l-affarijiet ma jistawx isiru minar rizorsi, minar flus. Iġifiri li nqdu waħlu bis fid-DPAs, ma naħsibx li huwa tajjeb u il bold u etnej din għaliex il-ħidma tagħna bħala leġislaturi tal-budget u anka eh, dawk nazzjonali hija li niżguraw li jkun hemm bżiet risorsi biex dawn l-affarijiet jiġru. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti illi wkoll nibqgħu naħsbu fuqha wara llum. U naħseb huwa naturali wkoll li DPAs eh, jiddeċidu li ma jimponux sanzjonijiet fuq kumpaniji żgħar li jagħmlu mill-aħjar tagħhom biex ikunu konformi għaliex inkella dawn ikunu affarijiet mhux proporzjonati u jiena qed nafda li DPAs ikunu eh, jistgħu jagħmlu dan. U Aħna din il-leġizazzjoni votajna fuq għasu tħol fi 25 ta' meju. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna illum u issa fit tilet solar ta' dan il-bini tistgħu anka taqbdu taqbdu l-lift jew inkella titla bit-taraġ għandna l pawza tal-ikel u mbagħad inkomplu bis-sessjonijiet ta' wara nofsirar fis-satejn jekk jogħġobkom kunu hawnhekk fil-ħin. Grazzi ħafna u nittama li kolkom ikla tajba.